Welcome to this uh, uh Merba għal din il laqqa tal-Komitat tal-Impjek nibdew eh, bil ngħidu li għandna lingwi kollha disponibbli apart il-Finlandiż, il-Bulgaru u l-Kroat. It-tieni punt il-negozjati li huma dejjin interistituzzjonali l-ewwel ħeġa kellna tielet trialogu fuq l-IESS L nsibuha eh, taħt ir-rapporter ta' Sur Messerich. Din saret fis-16 ta' Mejju, il-progress sar fuq numru ta' kwistjonijiet. Fost aħrajn kien hemm il-kwistjoni tal-atti ta' implementazzjoni u delegati. Dik il- dawk hemm xi dettalji li għadhom pendenti. Trialog li jmiss se jsir fi Strasburgu fl-31 ta' Mejju filgħodu. Mela, dwar mbagħad il-protezzjoni tal-ħaddiema fuq ir-riski marbutin mal-carcinogens u l-mutagens. Ħajkun hemm l-ewwel u t-tieni trialogi fuq dan ir-rapport ta' Claude Rullan. Din dawn il-laqat saru fi 17 u 23 ta' Mejju. Il-kwistjoni ta' l kollha eh, ġew diskussi f'dawn it-żewġ trialogi u sar progress sostanzjali. Ħankunu qegħdin nifinalizzaw fuq livell tekniku fil-bidu ta' Ġunju. Għatem xi punti għadhom miftuħa. Fostom kien hemm il-kwissjoni wkoll ta' diesel. Din ħad tiġi diskussa fit-tielet trialogu fit-18 ta' Ġunju. Imbagħad it-trialogi fuq l-aġenziji bejn kien hemm il-progress li sar. Kien hemm numru ta' numru ta' trialogi imma għatem ħafna kwistjonijiet pendenti li jridu jisolvew trialogu li jmiss se jsir fil ħamsa ta' Ġunju. Mela, issa nistaw naddu għal punt lieta tal-agenda u emmek nixtieq nilqa l sul Dombrovskis u Sinjura Tyson illi qed l possibilita li naqsmu l-sibijiet tagħna magħhom bħala parti minn dialogu strutturat nibdew nad billi natu l-opportunità li tinata tradizjoni fil-qosor l-ewwel ħaġa mill-Viċi President is-Sur Dombrovskis imbagħad il-Kummissarju Tyson u wara niftħu il- naddu l-kelma lilkom għal mistoqsijiet u rimarki mill-membri parlamentari. Naddu l-kelma lilek, Sur Dombrovskis. Signora President, membri Onorevoli, l ewwel ħaġa grazzi ħafna għal din is-sedina dialogu strutturat għandna madwar sena oħra sabiex nidħlu fil-elezzjonijiet parlamentari u hemmhekk ħankunu qegħdin niġu ġudikati eh, skont eh, il-mandat illi għamilna. Lek issa wasal iż-żmien illi nifokaw fuq dak li qegħdin naħdmu irridu ninaqdu fil-sforzi politiki tagħna biex naqbżu xi ehm, ostakli politiċi. Jina qed nitkellem fuq il-kontest ġenerali, ekonomiku, soċjali, kif dan qed jiġi mibni, kif ukoll il-pilastru ta' drittijiet soċjali u anki l-MFF. Dan kollha Eh, se jgħinu eh, biex nagħtu Ewropa aktar soċjali. Fl-2017 l-ekonomija eh, tal-Ewropa żdiedet bl-aktar rata maġla f'għaxar snin mill-2007 l-istati membri kollha kellhom ekonomija li kibret u din is-sena qed nistennew ta' GDP li tibqa' xorta waħda b'saħħitha 2.3 fil-mija. Dawn titjib qed issir billi jkun hemm aktar aktar ħidma fis-suq tax-xogħol. U rati tal-qatt ukoll qegħdin jerġgħu morru lura għal-livelli tal-2008 il-qat fuq żmien twil qed jonqos, il-finanzi pubbliċi wkoll żdiedu u l-investiment qed jirkupra. Iżda xorta waħda qed hemm xi ostakli ħafna e, e, anke għat involontarju fuq żmien qasin li huwa aktar e, aktar regolari wara l-kriżi. Rrid ikollna aktar konferġenza, allura rridu aktar sforzi fl-investiment inkluż fil-kapital uman sabiex ikollna riformi strutturali, impjiegi ta' kwalità produttività u anki ikollna politiki fiskali tajbin. Għalhekk aħna xejna proċess semestru Ewropew illi mekanna għandna sa ta' gwida u nittamaw anki li jkollna MFF ġdid waqt il-summit eh, tal-Lussemburgu f'Novembru li għadda aħna ħdimna fuq il-pilastru soċjali ta' drittijiet eh, biex aħna nkunu nistgħu nadottaw bidliet malajr fis-soċjetà tagħna. Din mhijiex biss kwistjoni ta' progress soċjali imma hija kruċjali wkoll għal kompetittività fil-ġejjien ukoll imma kif tafu din hija din hija xi ħaġa li hija maqsuma bejnietna l-istituzzjonijiet u l-Parlament Ewropew għandhom ir eh, xi jagħmlu. Eh, aħna diġa għedin nofru eh, għajnuna minna ħatana, għet nofru inizjattivi, per eżempju kondizjonijiet ta' xol trasparenti u tajbi, eh, protezzjoni soċjali għal kulħat u proposta u koll biex nistabilixxu l-autorità fuq livell Ewropew. Misarju tajsen ħad tħol faktar dettal. Mbata parti leġizlazzjoni semestru Ewropew għandu ir-rwol importanti biex nżidu aktar tkabbiru progress ehm, fis-sitwazzjoni u dejjem ħdimna anke mal-pilastru ta' drittijiet soċjali. Min issa nidħol f'wiz dattan għaliex ħankun qed nitkellem fuq is-semestru Ewropew fit-28 ta' Ġunju mal-kumitati. Il-fondi tal-Unjoni Ewropew koll huma kruċjali biex anke jkun hemm aktar iktar xogħol u fit-2 ta' Mejju fil-fatt eh, kien hemm il-proposti għatni MFF fej ħajkun hemm programmi ta' fondi konkreti li ħajibdew mill-ġimgħa d-dieħla. L-approċċ huwa wieħed realistiku eh, fejn qed nirrispondu wkoll għal kuntest politiku tal-Unjoni Ewropea wara li ħarġet ir-Renju Unit. Hemm anki proposta mm, li huwa aktar ċar għal budget eh, u aktar flessibbli minn dak li huwa llum u qed jirrifletti anki eh, l-affarijiet tradizzjonali kif ukoll il-prioritajiet ġodda politiċi Nixtieq nifoka wkoll fuq żewġ eh, perspettivi ġodda il-konverġenza u anki l-investiment fin-nies. L-ewwel ħaġa aħna eh, proponejna ehm, program ta' riforma 25 miljon euro illi ħajjoffru ehm, appoġġ tekniku għal riformi kif ukoll faċilità konverġenza għall istati membri biex ninaqdu bħala Ewropa u aħna qegħdin ukoll funzjonament ta' stabilità finanzjarju eh, biex ngħinu l-investiment billi jkun hemm loans back to back garantiti eh, għal budget tal-Ewropa u anki hemm anki numru ta', grants. Nixtiequ anki ninvestu għall aktar ninvestu f'aktar persuni. Fil-fatt aħna qegħdin noħorġu um, bil-European Social Fund Plus budget ta' aktar minn 100 miljun euro. Dana jħraġu wara ehm, mill-fondi frammentati li għandna fil-qasam tal-politika soċjali. Umbat apparti il-politika il ta' koezjoni fl-ESF Plus qed naraw zida minn 23 għal 25 fil-mija. Aħna qegħdin nippruvaw qed nippruvaw nżidu wkoll l-ammont tal-Erasmus Plus ta' 30 biljun euro. U ħajkonna aktar fondi eh, biex nejnu l-impiegi fl-ASF Plus. Il-proposta tal-Kommissjoni wkoll hija li l-investu fond billi jkollna opportunità u anki nejnu fil-fond ta' globalizzazzjoni. Lek aħna ħanilħu l-iktar l-ola limiti, konna maktar progress u nkunu nistaw naraw titjib fis-suq tax-xogħol b'dawn ir-riformi u b'dan l-appoġġ finanzjarju aħna kunu nistgħu nużaw l-implementazzjoni tal odda biex nżidu l-kapaċitajiet tal-persuni kif ukoll nilħu eh, miri ekonomiċi u soċjali. Għal boħra nixtieq ngħidilkom illi nixtiequ nifokaw fuq il-prestazzjoni il tagħna biex l-affarijiet jaħdmu b'mod eh, funzjonarju u anki eh, sal-aħħar tal-mandat tal tal-Kommissjoni dejjem tistgħu toqgħodu fuq u fuq Marjan illi ħajkun hemm dawn il-bidliet. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lil Marjan. Grazzi ħafna Valdis. Signora Sur President, Signori, li kollha l europa eh, maquda hija xi ħaġa li dejjem tlab ħaddimna fuqha mill-Kummissjoni u mill-Parlament. Diġà għamilna ħafna affarijiet, ġa konkludejna numru ta' dialogi fuq anki l-iskrament tal-ħaddiema u direttivi kollha marbuta magħhom u dejjem naraw illi ikun hemm irrieda nistgħu nsibu bażi komuni anke fuq dokumenti sensittivi. Nixtieq nirringrazzja l rapporta u l-membri parlamentari tal-xol tagħhom u l impen taħħom għal dawn id-dokumenti. Għatfadlinna ħafna x'namlu sal-aħħar tal-mandati tagħna nixtieq nitkellem fuq l-inizjattivi illi għadhom qed tiġi diskussi mill-koleġislaturi, nitkellmu fuq koordinazzjoni ta' sigurtà din hija ta' priorità għat tliet istituzzjonijiet tagħna eh, mekk qed nitkellmu fuq ir-regoli illi jirriflettu l-impenn siħtat kommissjoni illi nejnu fil-mobilità tal impiek Il-Konsil għandu tadotta il-rapport ġenerali tagħha fuq l-ħar żewġ kapitli sa' ġunju u anke nistgħu nibdew bin-negozjati tal-istituzzjoni sabiex nippruvaw nikkonkludu dan il-fall taħ dan il-mandat. Lek il-priorità ewlenija tiegħi kienet illi noqtlu dak li qed ehm, tkun problema fl-impjieg. Mm, eh, u diġa minna tlet aġġornamenti ta' direttiva tal-carcinogens u dinja parti mill-qafas zvinkollanti eh, kienem l-ewwel diskussjonijiet ta' trialog il-ġimgħa l-oħra u l-bira flaxija u kien hemm trialogu ieħor li kien ta' suċċess U aħna qegħdin ukoll inħarsu aktar mill-viċin l-proposta tagħkom biex nejnu kif minħabba l-emissjonijiet tal-magni li ġejjin mill-magni ġodda u koll rridu nħarsu lejn l-evidenza xjentifika li għanna u leġislazzjoni attwali li għanna fuq il-magni u t-nġis fl-arja. Hemm ukoll il-lat tal-aċċessibilità Ewropea din hija parti mill-deklarazzjoni eh, konġunta, bħalissa konna nitkellmu fuq il-negozjati, ma rridu rridu ntejbu il-mod ta' kif qed naħdmu. Dejjem jekk nixtiequ l ftehim taħt il-Presidenza Bulgara. Naf li diġà l-Parlament wera il-flessibilità meħtieġa biex nimxu iktar il-qoddim, nittama li issa l-Kunsil kun jkun jista' jagħmel l-istess għaliex din tkun għal benefiċċju ta' 80 miljun ċittadin Ewropew illi qed jgħixu b'diżabilità kif ukoll għall-kumpaniji li qegħdin eh, tiġi riflettati wkoll minn suq intern aktar frammentat f'dan il-qasam. Etniħu nieħu gost li qed iżommu anki l-proposta, eh, iżommu l-istess livell tal-imbazzjoni fuq il-work-life proposal u il-bilanċ tal-ħajja u x-xogħol hija importanti ħafna għall-irġiel, għal nisa imma anki għall-kompetittività Ewropea illi qed jitilfu 370 biljun euro kull sena minħabba il-differenza li hemm bejn is-sessi eh, fuq is-suq tax-xogħol u għalhekk importanti li kunem hemm deċiżjoni fuq dan il-fajl importanti. Umbat fuq il-kondizjonijiet ta' xol, dan din era proposta illi huwa ta' segwitu fuq il-Pilastru Ewropew għad drittijiet soċjali u din nipprovaw eh, eh, qed nitkellmu fuq iż-żieda ta' xogħol tal-prekarjat. Pre kif rajna minna ħatawkom u kol. Il-Komissjoni tiprofa s sipa approċ ġenerali sa' ġunju nittama li l-kolleġislaturi, eh, iż-żewġ kolleġislaturi kun jistaw jaqblu u jiġi adottat sal-rebja tal-2019. Fuq l-aġenziji ta' tlet partijiet, irridu ħassu l-regolamenti ta' bazi tal-SEDEFOP, Jirasha, Jiena eh, aħna napprozzaw ix-xogħol li jsir mill-aġenziji tagħna u għalhekk fil-fatt għandna bżonn ftehim mal-Kunsill u importanti li dawn ir-regolamenti ta' fondi huma importanti ħafna mal-approċċ komuni tagħna. L-awtorità tal-impjieg Ewropew eh, fl-agenda jider li ħankun qed nippreżentalkom dan din il-proposta fil-fatt aktar tard Għanna wkoll il-Sigurtà Ewropea. Intom tlabtu għal-kard ta' Sigurtà Soċjali. Għalissa għadna ma konkludejniex dan il-fajl. Importanti li namlu tajjeb tafu kemm importanti li kolna dan il-numru ta' sigurtà soċjali imma mill-esperjenza tagħna naraw li bin-numri Importanti jkun hemm preparazzjoni u esplorazzjoni wkoll tal-kwistjonijiet kollha dawn huma meħtieġa u għalhekk importanti li nkomplu bix-xogħol ta' tlestija tagħna. Sinjura President, membri onorevoli, nixtieq nidilkom illi diġà sissa il-ħakna ħafna affarijiet jiena noqgħod fuq il impenn tagħkom biex nikkonkludu l-fajz li għadhom pendenti b'dan il-Parlament u b'din il-Kummissjoni. Għandna nkomplu nadmu l-konsekwenti tagħna li l-Ewropa Soċjali hija realtà għalihom ukoll. Għalhekk jiena ħerqana sabiex niddiskutu dan kollha dan kollu magħkom. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom li tnejn li intom nista' nassigurakom il membri kollha ta' dan il-kumitat qegħdin jaħdmu sabiex naraw kif nistgħu biex nkunu nistgħu nikkonkludu kemm jista' jkun dokumenti. Ngħaddi l-kelma issa lill koordinaturi ngħaddi l-kelma issa lil David Kaza mill-PPE. Nadilek il-kelma. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President, u l-odwa tajba lil kulħadd, speċjalment lil eh, l-kummissarji eh, Dombrovskis u eh, Signora Tyson Grazzi tal-li edina hawnhekk f'dan l-iskambju ta' dan tad-dialogu strutturat. Ħafna naħseb jistennew li jiena nitkellem fuq il-bilanċ ta' bejn il-ħajja u l-impjieg. Iżda li xissa għadin negozjaw l-emendi ta' kompromess u għalek għahjer noqot attent u mbagħad nittama li fil-jiem li ġejjin ikunu nistaw nilħu ftajim fuq l-aktar oqsma diffiċli Iżda jkolli ngħid illi il-Parlament iva qiegħed eh, jaqbel magħkom, Sinjura Kommissarju. Il-problema li jista' jkollna huwa mal-Kunsill, jiġifieri tajjeb li naħsbu fuq għadin. Saqt nitkellem fuq il-mobilità tal impjie kif tafu il-Qorti tal awdituri Ewropej resqu rapport din is-sena fuq il-mobilità tal-impjeg fl-Unjoni Ewropea. Il-mistoqsija tiegħi hija il-Kommissjoni bes tieħu azzjoni fuq rakkomandazzjonijiet tagħha li żiet il-koxjenza mal-ċittadini Ewropej blodda disponibbli marbutin mal-mobilità tal-impjeg titkell taħdem mal-Istati tal-Stati Membri biex anki nużaw id-dejta tal-mobilità tal-impjeg u anki l-bilanċi tas-suq tax-xogħol kif ukoll li forsi besiba tirranġa il-mod ta' kif eh, l-affarijiet huma nfassla biex nindirizzaw il-mobilità ehm, fix-xogħol. Grazzi, Sur Kaza. Issa nad l kelma lil Agnes Jongerius mill-SND. Grazzi, Signora President. Jena ikolli nkun nista' ngħid illi li ġejta hawnhekk minħabba il-bilanċ ta' bejn ix-xogħol u l-ħajja imma ma nasibx illi eh, tkustal għal mistidna tagħna. Jiena kurjuża wkoll fuq dan il-bilanċ ta' bejn ix-xogħol u l-ħajja imma issa nitkellmu fuq eh, eh, flaqa oħra. Jiena għandi żewġ mistoqsijiet. Dwar il-files illi uħut minnom semmew nafu li fadal sena għal elezzjonijiet ġifiri aħna għedin taħt il-pressjoni tal-ħin biex, biex inlestu l-affarijiet specialment fil-qasam tal-komitat tagħna. Jena nixtieq nitlob l kummissarju Tyson fuq il-numru tas sigurtà soċjali jiena smajtek tajt illi aħna li jintom għadin taħdmu fuq li l-affarijiet isiru kif suppost, jiġifieri għad għaddejja l preparazzjoni imma x'ibta ta' garanziji ħan jieħdu min-naħa tiegħek illi il-proposta edha titressa waqt dan il-mandat. Parti mill-pakket tal-mobilità ġusta fil-fatt. U aħna diżappuntati fil-fatt li ma rajniex f'Marzu. Imma, x'tib ta' garanzija ħajkollna min-naħa tagħkom? Kif ukoll anki iż-żmien li ħajtressaq lejn il-Parlament. Mistoqsija oħra xi ħaġa li ma semmejtux. Il-garanzija ta' tfal. Jekk tiftakru tajjeb, mill-ewwel sena mal-Kummissjoni ġdida l-SND dejjem talbet għal kura ta' tfal u kien hemm anki il-garanzija ta' tfal u kien hemm azzjoni li tieħdet imma nixtieq illi namlu aktar xogħol dan il-mandat. Allura l-mistoqsija tiegħi hija tista' tgħidilna meta bessibna nimplementaw l-elezzjonijiet mill-azzjonijiet preparatorji marbuta mal-garanzija tfal. Grazzi, issa ngħaddi il-kelma lil Signora Trebesius, fissem li sijar. Äh, legislative Vorschläge der Kommission erhalten. Viele Jien irċivejt proposti. Irċivejt il-proposti tal-Kommissjoni, ħafna minnhom bbażati fuq id tal-intenzjonijiet marbutin madrittijiet soċjali u għandi mistoqsijiet. L-ewwel ħaġa, palissa qegħdin naħdmu fuq ir-regolament tal-data protection. Din dan huwa regolament kbir ħafna b'ħafna diffikultajiet. Il-leġiżlazzjoni tajba trid tkun tiġi użata u m'għandix tkun ikkomplikata wisq għaċ-ċittadini u eh, tamen sens li fl-aħħar tal- Fl-aħħar ta' leġiżlazzjoni konna ħafna inizjattivi rajna li servizzi fil-qasam ta' servizzi falla. Mhux aħjar li kieku bdejna qabel b'dawn inizjattivi konna aktar żmien. Hemm riskju li nagħmlu dan kollu sa l-aħħar tal-perjodu leġislattiv Il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali għandu ħafna proposti li qed nagħmlu fuqhom dak palissa. Per eżempju suq tax-xogħol u id-direttiva tal-kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti. Dawn il-pilastri Mekkem dikjerazzjoni ta' ta' xin l-intenzjoni u naħseb l-affarijiet t-temmur l-lin minnek bħalissa tistgħu taraw illi ċittadini mhux qed teħarsu leha bħala xi ħaġa vinkolanti. Allura rridu referenzi u forsi eh, daw il-pilastri qed jiġu imres b'mod ħażin anke lejn ċittadini. Mhux qed nara l-membri l-oħrajn, il-koordinaturi l-oħrajn, għalek nista' ngħaddi l-kelma li Sinjura Kari mill-Gwe. Grazzi ħafna, Sinjura President. War mela jħad kellem bid-Danis. Grazzi tal-prezentazzjonijiet kien hemm suġġetti li ma semmejtx imma nittama illi ħadd kommentaw dwaru. Il-kwistjoni tal-protokoll soċjali il-protokoll soċjali jetemmek hemmhekk sabiex jgħin lil ħaddiema diversi fil-suq intern. Dana din hija ħaġa li jixtiequ l-istati membri wkoll. F'jannar li għadda l-Parlament Ewropew ukoll talbu li ikun hemm eh, li naħdmu fuq il-protokoll soċjali. Xax, speta tagħmel kummissjoni nistennew inizjattiva minnaħa tal-kummissjoni fuq Mistoqsija l-oħra hija marbuta mal-numru ta' sigurta soċjali. Għandkom xi perjodu jew xi indikazzjoni ta' meta bessibkom trisqu dan il-proposta f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna, issa ngħaddu l-kelma lil Naddu kelma l-Sinjura Jean Lambert mill-grupp tal-ħodor. Grazzi ħafna. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjakom fuq dak li qed jgħid qed jingħad fuq il-carcinogens u d-diesel u hemm ħafna setturi differenti fis-suq tax-xogħol u anke marbutin mal-saħħa pubblika mod ġenerali. U nittamaw illi jkun hemm l-aħjar eh, riżultati fuq dan. Nixtieq inressa kwistjoni marbuta mal-budget u l-MFF. Mod partikolari wkoll mar-regolament ta' dispożizzjoni komuni. Minn dak li qed nifmu u għala ħafna mill-prinċipji orizzontali forsi ħajiddajfu u għalek jiena nilqa il-kommenti u l-impenn ta'kom li nżommu il-ħidma fuq l-imsiħba u il-governanza fuq livelli differenti kif ukoll il-prinċipji orizzontali mhux binqas fuq l-ugwaljanza u e, e, diskriminazzjoni. Il-Kummissarju Tyson diġa semmi xi punti marbutin mal izbilanċ bejn is-sessi u għalhekk il-promozzjoni ta' dawn il-prinċipji tal-ugwaljanza bejn is-sessi u b'mod ġenerali n-nuqqas ta' diskriminazzjoni hija huma importanti ħafna. Kif ukoll l-iżvilupp eh, sostenibbli meta nħarsu anki lejn kif nistaw trasforma l-affarijiet għal Nishtiq Nixtieq ukoll nisma' l-kummenti tiegħek fuq jekk hemmx proposti oħra b'saħħithom sabiex eh, kun nimxu f'konformità mal-konvenzjonijiet tal-ġlus maquda l-persuni ta' diżabilità anki fil-nefqa għala ħajkun hemm fil-qasam soċjali fil-MFF fil ġdid Grazzi. Thank you. I cannot see that EF. Grazzi Mhux qed nara rappreżentanza tal-EFDT u laqqas tal-INF hawnhekk. U dan ifisser illi ser naddu l-kelma lura lill kummissarji u mbagħad għandi lista twila ta' oħrajn li jixtiequ jagħmlu kummenti jew mistoqsijiet, però ser nibdew billi nagħtu lill kummissarji l-opportunità li jirrispondu għall-ewwel mistoqsijiet. Sir Dombrovskis, membri onorevoli, grazzi għall mistoqsijiet tagħkom ser inkopri xi mistoqsijiet orizzontali u mbagħad e, e, is-sinjura Tyson u mbagħad tirrispondi għal proposti speċifiċi l-ewwel dwar is-segwitu tal-mobilità fuq is-suq tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Aħna fil-fatt qed nevalwaw l-azzjoni għabbażi ta' rakkomandazzjoni tal-qrati u bħalma rajtu waqt dan il-perjodu il-mobilità tax-xogħol kienet priorità fl-aġenda tal-Kummissjoni għax din hija l-bażi tal-proposta tagħna tal-awtorità tax-xogħol Ewropeja u bekk inkunu nistgħu nestendu l-ħidma tagħna wkoll fejn jidħol stazzjonar ta' ħaddiema, il-mobilità tax xogħol, mobilità ġusta, dawn huma affarijiet li ser jibqgħu fuq l-aġenda tal-Kummissjoni. Imbagħad il-mistoqsijiet dwar il-pilastru soċjali u l-prinċipji tiegħu. Qed nagħmlu qed naħdmu fuq segwitu ta' proposti leġislattivi konkreti U dan huwa skont dak li komunikajna meta il-pilastru soċjali ġi proklama ġewwa Gothenburg. Il-pilastru soċjali innifsu huwa dikjarazzjoni ta' prinċipji illi ma joffrix drittijiet ġodda, però ser insegwu dawn il-prinċipji b'inizjattivi leġislativi konkreti. Irridu protezzjoni soċjali għal kulħadd. U bħalma qed qed inkomplu naħdmu fuq ispjassu soċjali u ma narax kontradizzjonijiet hawnhekk. mbagħad hemm numru ta' proposti leġislattivi illi għadhom qegħdin jitressqu u ser nagħmlu dan qabel it-tmiem tal-mandat. Qed niddiskutu fil-Kummissjoni Ewropea u ċar illi l-intensità tal-proposti leġislattivi ser titnaqqas mod sostanzjali wara Mejju. Ġifiri, f'Mejju ser noħorġu grupp kbir ta' proposti illi nistennew illi jitlastew f'dan il-mandat. Veru illi ersaqna li nitmim tal-mandat, però fadal sena u nistaw naħmu b'mod intensiv. Issa verament nixtieq nikkonċentra fi xhur li ġejjin inqas fuq proposti ġodda, però nifukaw fuq li niffinalizzaw inizjattivi li diġà ġew imresqa. dwar l-MFF il-ħidma għaddejja. ma naħsbux illi ser dajjef prinċipji orizzontali eżistenti, ser insaħħu per eżempju ir-rabta ma strutturi, ma, ma riformi strutturali, ma semestru Ewropew u ser nissemplifikaw ukoll ċertu rekwiziti u bekk namlu aktar faċli għal dawk li jimplementaw dawn il-proġetti sabiex ikollhom aċċess. Nippruvaw noħorġu bi proposta ibbilanċata. Dwar il-mistoqsija speċifika dwar il-karċeroġeni eh, u t-tniġġis eh, ta' diesel. Bħalma tafu bħalissa qed nippruvaw naġġornaw direttiva dwar il-karċinoġeni u il-mutaġeni fuq il-post tax-xogħol u hemm evidenza xjentifika li tevolvi b'mod kostanti sissa ma kienx hemm biżejjed evidenza u informazzjoni sabiex ninkludu it-tniġis mid-diesel, però għadin studji u qed nippruvaw nillimitaw e, il-tniġis ta' dan it-tip fuq il-post tax-xogħol fil-futur. Grazzi. Grazzi ħafna nistoqsijiet kollha dwar il-mobilità tax-xogħol. Forsi nista' inwieġeb bil-lingwa tiegħi għandna servizzi ta' interpretazzjoni iktar minn kull posti ħorek nista' nuża l-lingwa tiegħi. Ila bitret. Meta niġu għal mobilità fuq is-suq tax-xogħol u l-Awtorità Ewropea għal mobilità fis-suq tax-xogħol, aħna kkunsidrajna il-kummenti li saru mill-qorti tal-awdituri. Ir-rapport mill-nant il-qorti tal-awdituri ħareġ qabel ma aħna ressaqna il-proposta għal din l-awtorità u għalhekk ikkonsidrajna l-kummenti speċjalment meta niġu għal Jures. Aktar informazzjoni ser tkun disponibbli. U rridu niżguraw il nies ikunu konxi ta' x'inhu drittijiet tagħhom speċjalment ukoll f'terminu ta' moviment ħieles. Meta niġu għas-sigurtà soċjali. Dan in-numru tas-sigurtà soċjali ser ju iktar fit-tul milli stennejt. Però trid tkun xi ħaġa tajba ħafna, trid taħdem b'mod tajjeb ħafna. Għalhekk qed niġbru biżejjed informazzjoni teknika sabiex inkunu nafu x'inhuma l-aħjar possibiltajiet. Qed ukoll nistudjaw fatt ieħor ma nafux nagħmlux proposta ta' leġislazzjoni jew inkella inneduha b'mod differenti madwar l-Ewropa. Irridu nistudjaw dal kwistjonijiet kollha qabel noħorġu bi proposta prattika tkun xi tkun din il-proposta, jiġifieri qed nagħmlu aktar riċerka. Il-numru Ewropew ta' Sigurtà Soċjali għadu fuq l-aġenda ma insejniex però irridu niżguraw illi jekk verament noħorġu bdil proposta tkun proposta solida, b'saħħitha. Irridu sistema elettronika illi taħdem mod effettiv din l-era digitali li qed ngħixu fiha. Meta niġu għal karċinoġeni, għadin bit-trialogi, għadna ma daħalniex id-diesel fil-lista għaliex għadna qed nistennaw qed nistennew l-opinjonijiet tal-komitati responsabbli. Meta jkollna riżultati naġixu fuq dan, però xi pajjiżi bħal Ġermanja u l-Awstrija għamlu ċertu rapporti xjentifiċi u dawn qed nistudjawhom ukoll fi trilogu. Jekk il-Parlament jirnexxielu jikonvinċi lill kunsill mela jina ċerta illi ser niprovdu appoġġ sħiħ u jkollna soluzzjoni. Però dan kollu jiddependi fuq iż-żewġ kol-leġislaturi u xin il-pozizjoni taħħom, speċjalment fid-dawl tad data xjentifika illi issa sar disponibbli. dwar eh, nies b'diżabilità u direttiva ta' aċċessibilità manna l-ebda proposti leġislattivi ġodda fil-programm, però xorta t naħdmu fuq l-att ta' aċċessibilità illi ser nimplementawa fil-qafas ta' trattat ta' nazzjoniet maquda għan-nies din ser tejjeb il-kustjonijiet għal nies b'diżabilità. U peress li il-popolazzjoni qed tixjie. Ħajkun hemm naqsa diskriminazzjoni l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi dawn l-affarijiet kollha jitress u anke bi proposti tagħna għaliex dawn huma drittijiet bażiċi u għanna reġlazzjoni fuqhom u rridu niżguraw il-regoli kollha nimxu magħhom. U eh, dan huwa tasib tagħna illi qed nikkunsidraw ukoll. Issa dwar dak li qal il-Viċi President Dombrovskis fadilna sena għamilna ftejmiet, għandna skeda, għandna programm ta' ħidma ma rridux naħdmu fuq l-affarijiet il-kbar ninsew l-affarijiet iż-żgħar, rridu niżguraw il naqblu ma' xurxin. Għandna ħafna xogħol xirrid isir u rridu inlestu dak li għandna qudiemna. Faddilna madwar sena nafu, eżempju, fil-parlament, n-nies jgħatmu sal-ħar ġurnata. Għalek għanna rridu nkoplu nadmu u niksbu kemm jista' jkun riżultati. Dwar il-garanzija, hemm dokumenta april tal-2016 bazzjonijiet fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali u ta' Unjoni Ewropea Jekk taraw, taraw li hemm ċertu rakkomandazzjonijiet speċifiċi li huma mresqa. Kien hemm deċiżjonijiet ukoll li tresqu l-bira fil-fatt. Hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet li saru fir-rigward tal-kura ta' tfal fost l-oħrajn. Dan ma kienx il-każ fil-passat, issa qed nagħtu iktar attenzjoni għal dan u inservu fuq il fatt illi il kummissjoni għandha proġett pilota, għat pilota illi ser timplementa għabbażi tal-proposta tal-Parlament dwar garanzija ta' tfal. Nasib irrispondejt tal-ektar mistoqsijiet importanti. Grazzi ħafna. Signora Tyson ser tibqa' nek, pero Sir Dombrovskis se jkollu jitla. Grazzi tal-li konta unek għal-ewwel parti tal-li u koll irrispondejt il-mistaqsijiet tagħna u introduċej ċertu proposta qed taħdem minnhom fuqhom anzi bħalissa. Qed tifoka fuq riżultati tajjeb ħafna. Grazzi tal-li kont ma' hawnhekk. Issa, Is-Sur Pirinski l-ewwel fuq il-lista tal-kellima, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Signor President, fil-fat il-mistoqsija tiegħi kienet għal Viċi President Dombrovskis, però ma rridx inwaqqaf il-mixja tiegħu ekku ħireġ. Jiena però nafda fil-fatt li il-Kummissarju Tyson tista' tgħidlu illi ser nibat l mistoqsija bil-miktub għaliex naħseb illi din hija responsabilta partikolari tiegħu. Din mistoqsija għandha x'taqsam ma' subija soċjali u l-ftejmit kollettivi. il-Viċi President u l-Kommissarju enfasizzaw l-importanza il nsaħħu l-Ewropa Soċjali fil-aspetti kollha tagħha. Semmew ukoll il-Pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali. Nixtieq nifoka fuq dritt numru 6 u dritt numru 8. Dritt numru 6 għandu x'jaqsam mal-pagi il-ħaddiema għandhom dritt għal pagi li joffru E, livell ta' ħajja diċenti u dawn għandhom ikunu b'mod trasparenti skont il-prezzi nazzjonali u jirrispettaw ukoll l-autonomija. Dritt numru 8 jajajt illi l-imsieħba soċjali għandhom ikunu inkoraġġuti sabiex jinnegozjaw jikkonkludi ftejmiet kollettivi fuq kwistjonijiet relevanti waqt illi tiġi rispettata l-autonomija u dawn huma mdaħlin ukoll fi premessa 20 illi tajt moċar illi dialogu soċjali għandu rwol ċentrali fit-tisħiħ ta' drittijiet soċjali u sabiex intejbu tkabbir sostenibbli u inklusiv. Il-imsiba soċjali fuq kull livell għandhom rwol importanti fl-implementazzjoni tal-pilastru skont l-autonomija tagħna kif ukoll fil-konklużjoni ta' ftemiet hemm id-dritt ta' ftejmiet kollettivi u azzjoni kollettiva. Waqt il-preparazzjoni min-naħa tagħna għad dialogu strutturat kien hemm ukoll din it-tema fl-aħħar tal-lista tal-proposti li ġew imresqa mill-kollegi tagħna. Tlabna li l kummissjoni sabiex prattikament tuqqaf l-awsterità u nerġgħu nibnu s sistema ta' ftehim kollettiv il-mistoqsija tiegħi lill viċi President hija jara l-bżonn li nerġgħu nibnu il-ftejmiet kollettivi għaliex nafu illi mill-kriżi tal-2008 il-ftejmiet kollettivi kienu qed jitnaqru. L-effetti kienu severi ħafna u il-ġustizzja wkoll tal-pagi wkoll tnaqset. Ma nix naraw l-indiċi tal-pagi u em no, u kol tnaqis fil-kwalità u din hija sfida għal futur tal-proġett tal-Unjoni Ewropea. Iġifiri, fiftit kliem jiena naħseb illi il-President Dombrovskis illi fil-fatt għandu taħt ir-responsabilità tiegħu il-sħubija soċjali ma l-opportunità sabiex isaħħaħ is-sħubija soċjali u din tkun il-qalba tal-proċess ta' drittijiet soċjali. U naqas milli jagħmel din ħaġa realtà. Tkellem dwar leġislazzjoni sabiex id-drittijiet isiru realtà, però premessa 14 illi ġi negozjat sal-aħħar mal-Kunsill jgħid li hemm id-dritt anzi li l-drittijiet sabiex ikunu enforzati eh, fuq livell lokali irridu jkollhom ċertu miżuri. Ovvjament il-Kummissjoni għandha rwol prinċipali fil-promozzjoni tal-implementazzjoni. Palma qed ser nibbat mistoqsija bil-miktub lil viċi President, però meta tkellem dwar il-konverġenza il-fuq dwar is-semestru Ewropew u l-komplament ma semmiex il-imsiħba soċjali, dialogu soċjali u l-ftejmit kollettivi, anki jekk daħal fl-sfidi taħħa, però dan huwa nuqqas kbir fl-approċ tal-Viċi President u tal-Komissjoni għal di kwistjoni ċentrali. Ma rridx nitkellem fitul, però dwar l-MFF il-fatt illi l-ISF Plus u għafdubju kbir fil-proposti tagħna fid-dialogu strutturat enfasizzajna l-bżonn illi nżommu il-funzjoni speċjalizzata tal-fondi differenti. Umbat, ovvjament, l-implementazzjoni però ma rridux ninsew il-miżuri għal dawk li qegħdin f'faqar estrem pereżempju. Ma rridux indaħlu kollox font wieħed għax naħseb illi dan jedet illi jikser dawn il-drittijiet. Grazzi ħafna tal-paċenzja. Grazzi, għandi sensazzjoni illi din verament taqqa taħt il-responsabilta tiegħek, Sinjura Tyson il-fxejmit kollettivi, forsi tista titkellem u tirrispondi għaliex is-Sur Dombrovskis lanqas għadu hawn huma kwistjoni tal-qalbek u jekk joġbok tista' tirrispondi. Iva nista' nirrispondi, però test ovvjament tibbat itra lil Viċi President Domrovskis u aħna ninformaw ukoll. Dwar l-imsieħba konċernati, nixtieq ngħidilkom li din il-Kummissjoni tieħu l-irwol tagħha bis-serjetà mhix xi ħaġa tal-apparenza, din verament hija fil-qalba tal-approċċ tagħna għal-politika. Dak li għamilna fl-ewwel sena tal-mandat tagħna kien illi nedejna approċċ din ta' dialogu soċjali għaliex rajna wkoll li wara l-kriżi dialogu soċjali ma kienx miex il-qoddim bħalma xtaqna kulħadd qabel illi ridna nagħmlu fuq dan u qed nimplementaw dan l-affarijiet. Hemm azzjonijiet fuq livell Ewropew hemm rikjesti wkoll li l-Istati membru sabiex jagħtu seta lill imsiba soċjali fuq livell Ewropew qed nagħmlu summit soċjali jiena dejjem hemm e, il-presidenza ta' dan kumitat hemmhekk tkun preżenti wkoll u jkun hemm verament dibattitu mal- l-imsieba soċjali mhix biex xi ħaġa ta' skambju ta' ittri, Verament ikollna aġenda komuni, kulħadd ikun hemmhekk u mbagħad ikun hemm eh, dialogu makroekonomiku mal-imsieba soċjali u nagħmlu dan flimkien m'hemm l-ebda eh, ilmenti min-naħa tal-imsieba soċjali aħna nikkonsultaw magħhom fuq eh, files politiċi importanti anki bħal dawk tal-enerġija għax dan jaffettwa wkoll il-ħajja ta' ħafna nies. Għalhekk aħna nikkonsultaw magħhom minn qabel fuq kwistjonijiet importanti, ovvjament kwistjonijiet soċjali. Involvejna wkoll l-imsieba soċjali fl-eżerċizzju tas-semestru aktar milli kien isir qabel ikkonsultajna il-msiba soċjali fuq livell um, Ewropew qabel nedejna li CS involuti fl-istadji kollha niltaqgħu magħhom mod regolari u aktar minn hekk qabel ma noħorġu rapporti pajjiż pajjiż ikun hemm kuntat eh, kuntatt mal imsiba soċjali fl-istati membri dan isib mod dirett minnaħat tal-kummissarju jew inkella mill-uffiċjali ta' semestru illi għandhom ir-rappreżentazzjoni tagħhom fl-istati membri. Fir rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż ukoll nistaqsu l-istati membri sabiex jistimolaw id-dialogu soċjali u naħseb li hemm żewġ stati membri fejn verament mod konkret natu rakkomandazzjoni sabiex jadmu ħjar mill msiba soċjali u jagħtu qafas istituzzjonali iktar b'saħħtu. rajna u koll l-eżerċissju ta' monitoraċ, bini ta' kapacitajiet, aħna fil-fat nappoġġaw il-bini ta' kapacitajiet tal-msiba soċjali u fl-MFF se jkun hemm regola finanzjari sabiex nkomplu namlu dan kollha. Kollu hemm ukoll servizzi ta' appoġġ li ġew imsemmija mill-Viċi President u dawn jistgħu jibnu l-kapaċità wkoll tal-imsieba soċjali, ġifiri fil-qalba tal-ħidma tagħna hemm dan kollu dan nadanza mill-bidu u qed nwasslu riżultati. Jiena xi ftit sorpriża illi smaj dawn il-kommenti għax jiena nara l-kontra fl-affarijiet Però ovvjament ma affarijiet li jistgħu jsiru aħjar anke fl-Istati Membri u aħna nkomplu naħdmu flimkien mal-Istati Membri, però il-Kummissarju qed jaħdem fuq dan u jieħu dawn l-elementi tal-pilastru soċjali. Umbagħad fuq l-ISF Plus il-ġimgħa d-dieħla ser mm, noħorġu il-proposta regolament konkret u jien verament enfasizzajt sabiex namlu dan, sabiex nenfasizzaw, anzi ninvestu b'mod aħjar fil-kapital uman. Fis-sens ġenerali, dan ma jfissirx illi mhux se jkun hemm flus għal l-ifqar fis-soċjetà nassigurak, però ser niddiskutu l-ġimgħa d-diela, però mhux uh, fond omnibus u nagħmlu li rridu se jkun hemm sem speċifiku. M'għandniex biss problemi ta' konverġenza fl-Ewropa, eh, problemi oħra rridu naħdmu fuq. Però rridu wkoll ninvestu fil-ħiliet u din hija problema li nsibuha kullimkien fl-Ewropa. Irridu nużaw eh, il-finanzjamenti bl-aħjar mod possibbli. Grazzi ħafna, Sur Pavel, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora Cher. Kommissarju, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u ta' tweġibiet nixtieq nistaqsi lil żewġ mistoqsijiet dwar ċertu kwistjonijiet l-ewwel nett naf illi s-sistema ta' koordinament tas sigurtà soċjali għadhom qed jiġu nnegozjati iżda jiena stant imħasseb dwar il-fatt illi l-istati membri qed jinkludu l l-indiċi tal-familji fil-liġi tagħhom u fost affarijiet oħra meta nitkellmu dwar l-istess paga, l-istess xogħol, rridu nitkellmu għal l-istess benefiċċji għal l-istess xogħol fl-istess post u nixtieq nistaqsi l-opinjoni tiegħek dwar dan u x'tista' tagħmel il-Kommissjoni kontra dawn il-miżuri li jissemmaw fil-liġi nazzjonali ta' ċertu stati membri illi qegħdin jiddiskriminaw lil ħaddiema tagħhom fl-opinjoni tiegħi. It-tieni punt nixtieq nenfasizza dak li qal il-kap tal-grupp tagħna Agnes dwar in-numru u l-kart tas-sigurtà soċjali importanti illi dan għan nitrattaw f'dan il-mandat għax ma nistax nistennew iktar hija priorità, irridu insolvu ċertu problemi Jiena konxu dwar dan iżda din għandha tiġi malajr kemm jista' jkun, irridu nġibuha tajba malajr kemm jista' jkun u negozjati permezz ta' dan il-mandat biex dan kollu jiġi implementatax dan kollu jista' jsolvi diversi problemi li jeżistu fl-Ewropa fl-aħħar. Jiena daqsxejn diżappuntat dwar il-fatt li l-Erasmus Plus qed jiġi rdupjat biss. Jiena ħassejt illi dan għandu jiġi triplikat kif ġie votat mill-Parlament u nispera jintom tistgħu tabboċaw din l-inizjattiva. Grazzi. Grazzi, Sir Mam. Għanna żewġ minuti sul Perinski li nirrispettaħa l-aħħar naħseb illi għabess il-ħin tiegħu b'6 minuti 18 sekonda. Jiena nixtieq tkellem dwar id-direttiva dwar il-posting of workers aħna. Il-ġimgħa d-dieħla f'Mejju fil-Kumitat tal- l-impigi kella 38 favur, 14 kontra. Naħseb li rridu naċċettaw l-eżitu ta' triq ta' diskussjonijiet bit-trialogi. Naħseb il-vjaġġar ħabba xogħol huma kwistjonijiet eh, fi Franza, fil-Belġju, fost affarijiet oħra. Dawn il-vjaġġi ser isiru iktar diffiċli għax wieħed ikollu jippreżenta d-dokumenti preċedentement, irreġistrata għal preċedentement, u jekk ma tagħmilx hekk ħajkun hemm penali u sanzjonijiet imposti. Dan għandu kollu eh, Dan għaddejnieh kollu fil-reviżjoni smajna b'deroga ta' minn tijiem dik hija idea li l-Kommissjoni semmit nixtieq insaqsi jekk din ser tiġi salvagwardjatja. <coughs> Ċivejna l-trimelant l-SMI għalunna li ma tistawx tagħmlu dawn l-affarijiet. Dawn huma sempliċement vjaġġi ta' xogħol standard dan il-kas m'għandux ikun rilevanti il-Posting of Workers Directive għandna bżonn soluzzjoni forsi nistgħu nemendaw id-direttiva biex nindirizzaw dan. It-tieni punt Erasmus Plus. Aħna ċertament nixtiequ naraw ċertu moviment hawnhekk Sinjura Marjan. Din hija tikketta ta' kwalità l-Ewropa hija importanti ħafna in-nies għandhom jħossu illi huwa tajjeb illi nippreservaw l-Ewropa Is-sur Sarjanopula se kjoġbok. <coughs> X'tib ta' Ewropa qed nitkellmu dwarha. Il-Greċja, pereżempju, il-bieraħ il-Premistru Sipras kien qed jiċċelebra fil-Parlament u qal fawissu 2018 il-Greċja qed toħroġ mis-sitwazzjoni tagħha u mhux qed ikollha is-supervizjoni tal-istituzzjonijiet. Huwa għamennu, Sinjura Tyson. U il-Kommissjoni qiegħda tbassar miżuri ġodda għall-2017, 2020, 2021, 2023, obbligi annuali wara il-memorandum wara mhux biss biex jinżammu l-miżuri, iżda l-miżuri ġodda ser jiġu implementati mingħajr skadenza u involviment ieħor tal-Gvern Grik huwa illi qabel kull inizjattiva il-Gvern għandu bżonn l-approvazzjoni tal-istituzzjonijiet it-tieni. Is-surplus ta' 3.5% tal-finanzi pubbliċi semmu u dan is-surplus ħajjit ħareġ mit-taxxi. Meta jitnaqsu t-taxxi biqbil mal- unjoni u mal-gvern min ħajz jitkellem għal min ħajamel tajjeb għal dawn l-ispejjeż. Qed nitkellmu dwar it-tnaqqis għal livelli ta' fejn ma jħassux taxxa li waqt skapitu tal-fqar. Il-programm ta' privatizzazzjoni oħra fost affarijiet oħra siru qed tisils. Anka l-utilitajiet tal-ilma ta' Ateni u tas-Saloniki huma inklużi dawn ġewwa aboliti wkoll fil-Greċja jissemmaw ukoll illi mmorru għal ftehim kollettiv taħt kondizzjoni waħda illi jekk il-kumpaniji jagħmlu liħ konsiderevoli <coughs> u dan ħajjit neħħa fil-waqt li t-test tal-Kommissjoni qed titkellem dwar it-tnaqqis fil-pensjonijiet kemmu dwar iktar minn 17 tnaqqis anka wara għawissu ta' 2018 ħajkun hemm tnaqqis fil-pensjoni nixtieq risposti jekk is-supervizjoni fuq il-Greċja ser tintemm wara l-2018. Sur Marta, jekk jogħġbu. Grazzi ħafna. illi jsir avviż s-sena qabel it-tmim ta' dan il-mandat fejn jitqal il kummissjoni ser tħaffef fl-affarijiet tagħha huwa tajjeb iżda iżda triple A ta' Juncker hija xi ħaġa li għadna qegħdin infittxu. Jiena nixtieq li mmorru għal kwalità iktar milli għal kwantità. U forsi nista' nagħti eżempju ma nixtieqx nikkondanna l-inizjattiva tal-Kommissjoni Ewropea u tal-bilanċ fil-post tax-xogħol ħajja privata iżda jeżistu erbatax. il-stat membru illi blokkaw din id-direttiva qed jagħmlu l-arm tagħhom biex iwaqfuha u jiena pjuttost <clears throat> irrabjat li pajjiżi huwa fost dan il-grupp aħna nixtiequ li kien hemm l-istess trattament bejn irġiel u nisa u l-ġenituri mhumiex biss in-nisa huma l-irġiel ukoll u nispera li l-Kummissjoni mhux ser taqta' qalba dwar dan, aħna ċertament mhux sa nagħmlu dan. Punt ieħor it-tranzizzjoni ġusta intom semmejtu r-wol ta' dawn l-imsieħba soċjali tal-trade unions fil-qafas tar-riforma aħna xtaqna naċċertaw illi jkun hemm governanza fuq livell lokali. Ma dawk il-persuni li huma eletti lokalment iżda l-Kummissjoni trid tifhem illi il-Kummissjoni qed tfisser qed tfittex il-modernizzazzjoni permezz ta' din it-tranzizzjoni u tafu li trade unions m'għandhomx opinjoni hawn. Ġifieri x'inhu huwa rwol tal-imsieħba soċjali hawn allura. Jiena naf li t tranzizzjoni enerġetika hija importanti, iżda kif ħadd ikkonvinċi lil ħaddiema fil-minieri tal-Polonja li tajdilhom li ilhom il-post tax-xogħol tagħhom. Naħseb li l-Ewropa għandha tagħmel xogħla qabel ma jingħalqu il-minieri għandha wkoll jam isir ċertu studju fil-fond. Għaddejjin fi kriżi mal istati Uniti qed jitneħħaw ċertu investimenti hemmhekk ukoll koll ma ħadx pjaċir bil-pożizzjoni tal komissjoni tal-Kunsill tal-Parlament illi ma jixtiequx li jkollhom ebda obbligu. Tafu li indirettament iċ-Ċina ser tiġi u ser tinvesti fil-imprizi tat teknoloġija Ewropea u aħna ħanet ilfu ħana lura għax Trump ħaj waqqafna milli nbijaw l-azzar tagħna fl-Istati Uniti u ma nkunux nistgħu nkunu sidja tad-destin tagħna. Dwar l-ugwaljanza, inti għadz kommissarju illi nispera li kulħadd jirrispetta r-regoli. Jiena nippreferi illi inti tajt illi jien nesiġi illi kulħadd jikkonforma meta jkun hemm restrizzjonijiet ekonomiċi inti tagħmel domanda tista' timmulta u jekk ikun hemm nuqqas ta' guljanza l-avviċinament għandu jkun l-istess. Surri balas, jekk jogħġbu. Grazzi ħafna Sinjor Kommissarju tal-lina għatmana għad-dibattitu dal-ħodu u sfortunatament ma konċ prezenti għal kummenti ta' l-bidu mhux se nistaqsik xejn dwar dawk il-kummenti, żewġ punti. L-ewwel net. Il-numru tas sigurtà soċjali jiena nappoġġa, nemmen li importanti, kif qal is-Sur Pavel. Fil-gruppi soċjali aħna naqblu mal-kard tas sigurtà soċjali fuq livell Ewropew. Irridu neliminaw il-paradoss fejn jeżistu diversi stati membri illi qegħdin jipprevjenu ċertu welfare Ewropew fejn qed jgħidu li dan jaqa' taħt leġu tal-Istati membri. Iżda mbagħad meta nippruvaw nikkoordinaw bejn id-diversi sistemi, qed naraw li l-Istati membri mhux qegħdin eh, jagħmlu d-dover tagħhom dwar l-iskrutinju, riżorsi amministrattivi, awtorizzazzjoni, Ġuri, edin rridu niprofaw niproteġu li ċittadini illi u għal-xogħol u mhux qed jaraw ir-rispons amministrattiv illi jeħtieġu. Ma nixtawx inkomplu sejrinek hekk irridu nifokaw fuq livell Ewropew u naċċertaw illi jkollna l-aħjar mezzi u għal-verifika u rridu naċċertaw li jkun hemm l-aħjar bilanċ bejn il-mobilità tal-ħaddiema u l-istess trattament il-ħarsin soċjali għal dawk l-istess ħaddiema M'hemmx alternattiva fil-fatt hekk kif huma l-affarijiet. L-affarijiet saru diffiċli biex ikun hemm eh, rikonċiljazzjoni għal dawk iż-żewġ domandi. <clears throat> Meta ħa ni digitalizzaw il-proċeduri dwar trasferiment tal-ħaddima u nikkonsidraw il-pjattaforma ISSI, e intom għattu li dan kollu se jinġib fis seħħ sal-2019, mux biss gaċit, jekk naħdmu fuq il-proċeduri, jekk ikonna skambju ta' informazzjoni simili għal dak li għandna fil-Belġu, il-Carrefour u sistemi oħra nkunu nistgħu ntejbu trasferiment tal-ħaddiema b'ċertu miżuri ta' salvagwardja aktar informazzjoni, aktar verifika. Jiena rapporter dwar koordinament tas sistemi nesiġi dik l-informazzjoni issa biex il-Parlament Ewropew ikun jista jaħdem effettivament fuq dan il-punt. Ser inħalli kollox għal dan għandi mistoqsi oħra dwar il-ħaddima li jaqsmu l frontieri. Nixtieq nitkellem dwar dawk iż-żewġ punti li semmejt preċedentement dwar il-kard għandna bżonn l-assigurazzjoni tagħhom u l-garanziji tagħkom ukoll illum. Grazzi ħafna tal-interventi tagħkom il-koll sur Dubrovski u s-Sinjura Tyson tkellmu dwar il-fat li jissa irridu inwetqu. Ek għalu ma meta kienu qegħdin meta konna bdejna diskussjoni u l-istess ħin nafu illi il-ħin għaddej. Meta nċanna ħin biex nieħdu deċiżjonijiet biex inwettqu qabel ma jinqaraw l-elezzjonijiet li jmiss. Fid-dawl ta' dan, nagħti l-kelma lilek, Sinjura Tyson, hemm diversi mistoqsijiet huma kol konnessi. Nisperaw li nkunu nistgħu nimxbu ħafna minnhom. Mala kemm jista' jkun grazzi ħafna President. Ħan nipprova nkun konċiża minħabba li ma tantx ħin. Fl-Olandiż jekk jekk tippermettuli. l-net. Il-garanzija ta' tfal l-index u l-indiċi. Proċedura tal-indiċi. U għacħar il-Kommissjoni qed tappoġġja dan nemnu b'mod l-indiċi ma teżistijab tal-liġi Ewropea dwar dan ma nistawx niddiskriminaw u ma teżistijab tal-liġi li tippermetti li dan isir biex jiġu mħalsa ammonti differenti li tfal għabbażi ta' fejn fejn fejn fejn jgħixu jekk eh, il-ġenituri qegħdin iħallsu fl-istess sistema ta' sigurtà nazzjonali. Irti kollok l-istess kontribuzzjoni, l-istess istituzzjoni u l-istess pagament. ħarġu diversi sentenzi dwar il-proposti individwali u deċiżjonijiet ta' diversi stati membri ma nistax nantiċipa dak li qed nagħmlu. Iżda fil-ħin propizju ser nirribattu sigurtà soċjali, l-aspetti diġitali fil-fatt Nistgħu nieħdu diversi inizjattivi iżda rridu nagħmlu użu mid diversi inizjattivi li għandna d-dispożizzjoni tagħna sabiex ikollna kollox qed jaħdem l-iktar mod effikaċi possibbli u bekk żviluppajna leti u minħabba dan qed nagħmlu iktar xogħol preparatorju dwar in-numru ta' sigurtà soċjali biex naċċertaw illi naħdmu kemm jista' jkun fuq sfera diġitali nkun iktar effikaċi biex inkunu nistgħu niksbu dawn id-diversi għanijiet. Eti tal-2019 l-istati membri jridu jimplementaw dan uċar, għadni għadġa, il-numru ta' sigurtà soċjali u ġibna mistoqsija hawnhekk. Għadna ma stajniex natu bidu għal dan, nisperaw li nkunu nistgħu nagħmlu dan malar kemm jista' jkun, id-dettalji tekniċi għadhom mhumiex ċari f'dan l-istadju, iżda nistgħu nagħmluha meta ikonna bażi soda nixtiequ biss noħorġu bi proposta kwalitattiva. Dwar l-Erasmus. Jekk nittriplikawa, nasbu li dan huwa wieħed mill-iktar brands ewlenin li għandna fl-Ewropa in-nies japprezzawha. Tejn biex dak li jkun iħossu iktar Ewropew tagħti opportunità li żgħażagħ u bekk aħna nixtiequ li nestendu u bekk aħna nidejna l-Erasmus Pro illi ħajibda malar kem jista' jkun biex nagħtu iktar opportunità l persuni li għedin fit taħriġ vokazzjonali biex ikunu jistgħu jibbenefikaw mhux jirrestrinġu dan għall istudenti tal-università għandha tkun aċċessibbli għall istudenti kollha irrispettivament tal-imma direzzjoni ta' studji qed jieħdu. Il-budget huwa pjuttost eh, limitat is-seba' snin li jmiss. Anzi irnexxinna nirdupjaw il-budget. Ċertament, Jiena ser nkun qed nagħmel iktar premura fuq l-istati membri biex ikun hemm iktar flus allokati biex ikun hemm iktar riżorsi bekk eh, l-Erasmus Plus jista jiġi irduppjat. Ma nixtiequx immorru lura fuq il-kelma tagħna dwar affarijiet bħal dawn partikolarment dwar il-Posting Directive jiena qed nieħu gost li l-ġimgħa d-dieħla fi Strasburgu din qiegħda fuq l-aġenda u li r-riżultati tat-trialogi tas suċċess nixtieq nirringrazzja lill kollegi għal dan dan kollu ser jiġi vvotat il-ġimgħa d-dieħla. Nispera li jkun hemm maġġoranza kien hemm diversi influenzi parlamentari dwar il-vjaġġi għal finijiet ta' xogħol smajtu kol u rċivejna ittra u kol jekk xi ħadd irid jivvjaġġa ma' affinijiet ta' xogħol biex iżur xi klijent xi stat membru naħseb dan huwa kollu differenti meta wieħed jilli jipprovdi ċertu servizzi. Mhuwiex kopert bil-iskjerament. Iżda ħankunu qed inwiġbuha f'aktar dettal anki fir-risposta għall-ittra. Issa fuq il-Greċja, il-Greċja se tħall il-programm ma jfissirx li m'hemmx impenni. Bissat membri kollha għandhom impenni għall-Unjoni Ewropea, kollha għandna membri tal-Unjoni Ewropea. Ma nistax nidħol fuq dettal fuq dak li qed jiġri bejn il-Greċja u l-kollegi tiegħi Dak li nista' ngħid huwa illi din il-Kummissjoni jekk hemm programmi ġodda għal Greċja aħna minna evalwazzjoni tal-impatt soċjali u anki sitwazzjonijiet ġew imtejba fis-sitwazzjoni tal-Greċja dwar il-kummerċ nafu illi kienem xiftemiet illi ma mux għad meġa maħħom u kienem ħafna dubi imma naf li Cecilia Malmstrom edda taħdem u kol sabiex issib l-aktar soluzzjonijiet adekwati sabiex tiżgura illi l-interessi strateġiċi jiġu protetti. Is-Sur Maton telaq Imma Iva għandu raġun meta nitkellmu fuq diskriminazzjoni ma nistawx najdu illi għanna nitolbu ma rridu noqdu attenti ma jkunx hemm noqgħod taftejn kulħadd għandu l-istess opinjoni u l-affarijiet għandhom jiġu rispettati. Grazzi ħafna għal din dan l-intervent dettaljat Nista' ngħaddu għal punt erba tal agenda qegħdin daqsxejn tar tal-votazzjoni imma ngħaddi l-kelma lilek Sinjura Tyson sabiex tintroduċilna il- l awtorità tax-xogħol Ewropew u mbagħad ikollna l-votazzjoni kemm jista' jkun mal-iskeda. Tista' tippreżentalna eh, il-preżentazzjoni tiegħek fil-qosor, grazzi. Grazzi tal-li l ajtuni hawnhekk biex nagħti ehm, nitkellem fuq il-proposta tagħna. fuq ELA. Il-priorità tagħna rridu nħarsuha bħala parti mill-qafas ta' kuntest ta' politika aktar ġenerali, niżguraw ehm, mobilità tal-impjek u anki kif smajna hija ċentrali wkoll għall miri tagħna biex ninforzaw id-dimensjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea flimkien mal-pilastru Ewropew għal drittijiet soċjali. Aħna nixtiequ li jkun hemm Eh, ġustizzja kif fis-suq tax-xogħol. L-ewwel ħaġa tkellmna mal-Kunsill fuq l-infurzar ta' direttiva tal eskirament Jiena tlab ta' reviżjoni ta' din id-direttiva u wara negozjati twal u ta' suċċess issa din id-direttiva qiegħda fuq l-aġenda tal-plenarja tal-ġimgħa d-dieħla. Mbagħad hemm il-proposta tas sistema ta' sigurtà soċjali, tal-koordinazzjoni ta' sigurtà soċjali li għadha f'diskussjoni fil-kumitat tagħkom u nittamaw li hekk inkunu nistgħu do bit-trialogi fix-xhur li ġejjin. Dawn l-inizjattivi, Sinjura President, aħna nkunu għedin nagħmlu reviżjoni tal-regoli sostantivi. U bat l-aħħar punt li rassaqna hija proposta li niżguraw illi dawn ir-regoli jiġu applikati eh, kif suppost u jiġu forzati. Hemm ħafna Oh, negozji li jaħdmu fuq livell transkonfinali jistennew minn għanna illi ikun hemm drittijiet u l-obbligi fuq livell Ewropew u dawn ikun jistgħu jiġu applikati fuq livell tajb tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm mobilità ġusta biex nagħmlu dan irridu l-awtoritajiet nazzjonali nkunu nistgħu ninforzaw ir-regoli reveduti tal-Unjoni Ewropea madwar l-Istati membri Palissa hemm numru ta' sfidi mhux dejjem ikun hemm informazzjoni li tingħata mill-kontraparti tagħhom, l-informazzjoni mhux dejjem tkun disponibbli jew ma tix maqsuma, m'hemmx mekkaniżmi għal investigazzjonijiet transkonfinali u m'hemmx eh, mekkaniżmu ta' medjazzjoni li jkopri il-kwistjonijiet transkonfinali kollha. Għalhekk il-Kummissjoni ħarġet bil- b'din l-Awtorità tax-xogħol Ewropea din hija struttura permanenti li tappoġġa lill awtoritajiet eh, ċittadini ehm, li qegħdin jiċċaqalqu fuq dawn il-kwistjonijiet. Din l-awtorità jiġifieri qiegħda timla vojt eh, fl-infurzar tal- regoli ta' mobilità tax-xogħol u s-segurtà soċjali u tagħti lodda sabiex ikun hemm eh, sim tal-informazzjoni u s-solvi xi telwim ta' skonfinali b'mod eh, brata maġra u anki eh, b'mod sodisfaċenti. Dak li mhux se tagħmel l-awtorità mbagħad hija li ma tuħux il-ħidmit tal-awtorità nazzjonali din l-autorità ħatejn li l-autoritajiet nazzjonali iżda mhux qed biex taħdem flokom, jiġifieri ela mirs qiegħda mhijiex se tkun qed il kompetenzi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri u lanqas se tkun qiegħda tindaħal fil-awtonomija tal-partijiet soċjali sabiex ikun hemm ftehim fuq is-sistemi ta' dialogu soċjali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 tax-xogħol u għet nitkellmu fuq il-mobilità tal-ħaddiema, l-iskjerament tal-ħaddiema u koordinazzjoni tas sistema tas segurità soċjali u ħatejn ukoll kooperazzjoni bejn l-istati membri biex ehm, tiġġielet il-xogħol mhux iddikjarat anke minħabba l-problemi transkonfinali. Aħna nixtieq l-awtorità jkollha tliet miri l-ewwel ħaġa li faċilita l-aċċess tal-informazzjoni għal meqta ħaddem u l-ħaddiema Imbagħad nixtieq ukoll li kunnejnu l-appoġġ tagħna u fl-infurzar tal-Liġi tal-Unjoni u t-tielet hija li toffri medjazzjoni meta tkun hemm tilwim transkonfinali bejn l-awtoritajiet nazzjonali. Issa, dawn il dawn l-għanijiet se jkunu aktar konkreti meta nħarsu lejn ħidmiet partikolari li kolla l-autorità. L-autorità għanda tagħmel mobilità aktar faċli għal l-individwi u għal min qed jimpjega biex ikun hemm aċċess informazzjoni fuq id-drittijiet u l-obbligi tagħhom kif ukoll l-aċċess għal servizzi ta' mobilità tagħhom. Ovvjament nappoġġaw is-sistemi li huma diġà disponibbli. U aħna rajna wkoll illi l-awtorità tkun qiegħda tmexxi l portal Ewropew Eures kif ukoll l-uffiċċju ta' Eures illi tgħin fil-konnessjonijiet tal-impjiegi fil-Unjoni Ewropea fiż-żona tal-ekonomika Ewropea u fl-Iżvizzera wkoll. Ħan nitolbu wkoll l-awtoritajiet eh, ikollhom kooperazzjoni tajba din hija dan huwa x-xogħol tal-awtorità jiżguraw li hemm l-inforzar adekwat tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u tiġġieled l-abbuż. L-awtorità wkoll ħad tiffaċilita l-informazzjoni li jkun hemm bejn awtoritajiet nazzjonali u jkunu ċerti wkoll li jkun hemm ispezzjonijiet transkonfinali skont it-talba tal-Istati Membri. Jew anke tista' tissuġġerixxi dan lill istati Membri L-autorità wkoll ħad tkun qed tagħmel medjazzjoni bejn l-awtoritajiet eh, tal-Istati membri jekk ikun hemm xi tilwim fuq l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Kif taf ukoll il-Kummissjoni titlob li l-awtorità tkun qed tikkontribwixxi fil-binni tal-kapaċità eh, ħatamel analiżi transkonfinali kif ukoll evalwazzjonijiet tar-riskju marbutin mal-mobilità Eh, tax-xogħol fuq livell transkonfinali kif ukoll tgħin il-kooperazzjoni bejn numru ta' partit interessati jekk ikun hemm anki xi problemi fis-suq tax-xogħol jew anki ristrutturar kbir ta' xi negozji. B'dawn il-ħidmiet kollha li semmejt l-awtorità se tkun qiegħda kompli taħdem fuq ix-xogħol ta' aġenziji oħra pal pal iwaxa UDF u hawnhekk qed nitkellmu qed ngħidu li jkun hemm komplementarjetà wkoll bl-attività ta' l-attivitajiet kollha tagħhom u ċittadini jisqgħu fuq l-esperti tagħhom ukoll ikun hemm il-ħiliet, is-sigurtà fuq ix-xogħol, l-istrutturar tan negozji u il networks L-awtorità wkoll ħad tkun edha taħdem ma' aġenziji oħra Ewropej li huma rilevanti bħal Europol, il Eurojust fuq kwistjonijiet marbutin mal- Eh, kwistjonijiet kriminali fil-qasam ta' mobilità tax-xogħol. Mela kif tistgħu taraw hemm ħafna eh, ostakli, hemm ħafna sfidi. Eh, iżda aħna għandna determinazzjoni kbira sabiex inkunu ċerti li ela tkun ta' suċċess. Meta nitkellmu fuq mobilità ħilsa tal-ħaddiema, ma nistawx ma nkunux ambizzjużi. L-ambizzjoni edha fil-qalba tal- tal tagħna u nixtieq l-ambizzjoni tagħna tkun qiegħda tmexxi x-xogħol tal-Parlament Ewropew fil-proċess tal-proċess leġislattiv. Numru ta' f'numru ta' okkażjonijiet oħra, Signor President, il-Parlament infassizza l-implementazzjoni adekwata kif suppost tal leġiżlazzjoni Ewropea meta nitkellmu fuq mobilità transkonfinali qed niftakar anki fuq riżoluzzjoni tal-2016 ta' social dumping fl-Unjoni Ewropea u anki riżoluzzjoni tal-2014 li jkun hemm ispezzjonijiet eh, fuq ix-xogħol biex intejbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa. Jiena nibqa' nafda fuqkom fuq il-impenn u l lenuna takom aħna bħala Ewropa lesti il-kabinet tagħna lesti illi jappoġġawkom lilkom u l-Kunsill f'dan il-proċess leġislattiv. Lan tagħna huwa illi ikollna l-awtorità tax-xogħol Ewropea li tibda taħdem fl-2019 il-dedikazzjoni rrida tar-rapporter tagħkom tal-kumitat u ovvjament il-membri tal-kumitat se jkunu eh, kruċjali għal dan l-aspett u jiena lesta li naħdem flimkien magħkom dan ir rapportant importanti. Grazzi. Grazzi. Ħanibdew bis-Sur Leonard jew Sur Kaza mill-PPE. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja wkoll nishtiq nirringrazzjak tal-qeda unnek maħna sabiex tiddiskuti dan. Aħna nixtiequ li jkun hemm suq ġust fejn ma jkunx hemm kompetizzjoni inġusta kif ukoll il-ħaddi ma jkunu jistgħu jiġu protetti kif suppost. Naħseb hemm żewġ affarijiet li jrid ikollna regoli kif suppost fuqhom u fl-aħħar mandat rajna li kien hemm ħafna titjib. Aħna qegħdin naħdmu fuq il-pakkett ta' mobilità, Jiġifieri ħafna affarijiet li seħħew imma l-affarijiet issa jridu jiġu applikati u segwiti. Qed nitkellmu fuq il-ħaddiema, mobli li qed jikbru u qed naraw li hemm aktar persuni li qegħdin jaħdmu eh, fuq livell transkonfinali u qed jgħixu f'pajjiżi differenti, jrid ikun hemm ispezzjonijiet u kontrolli daw ma jistgħux ikunu ristrettivi sal-frontiera ta' pajjiż wieħed, irid ikun hemm aktar kooperazzjoni. B'din il-proposta żgur illi tajtna punta tluq tajjeb illi aħna nappoġġaw. Jiġifieri ħankunu qegħdin naħdmu, naħseb illi din dan huwa eh, bażi tajb, din hija bażi tajba għax-xoltana l-idejat li għandi fuq l-autorità tax-xogħol hija li hija effiċjenti taħdem fil-prattika u anke rridu nħarsu lejn l-affarijiet operattivi fl-implementazzjoni tagħna. L-awtorità tagħna jrid ikollha rwol li huwa ċar u għandu jkollha l-mezzi sabiex timxi ma' dan l-irwol kwistjonijiet li qed jiġu diskussi fil-Parlament meta nitkellmu fuq dispożizzjonijiet tal-informazzjoni. Irridu naraw kif kif jista' jkollna stampa sieħa tad drittijiet u tal-obbligi ma rridux nħarsu biss lejn naħa waħda, rridu nħarsu lejn il-naħa fiskali, it-taxxi u l-koordinazzjoni kif Dan kollu se tiħossibu l autorita Dwar l-implementazzjoni dan kollu tħaddaħlu taħt l-istess umbrella. Mbagħad hemm anke l-imsieħba soċjali dawn huma biżejjed M'għandux ikun hemm aktar instrumenti sabiex inħeġġu l istati membri biex jipparteċipaw fl-inspezzjonijiet transkonfinali tkellimna dwar il-kooperazzjoni wkoll mal-Europol kif ukoll l-ispezzjonijiet fil-frontiera. Hemm ħafna affarijiet pożittivi li qed jiġu msemmija. Forsi fil-premessi n'istgħu nkunu aktar ċari sabiex ngħidu kif nixtieq li hemm kollaborazzjoni tajba kif ukoll nitkellmu fuq ir-rwol tal-awtoritajiet fil-medjazzjoni. Jiena naħseb li hemm numru ta' kwistjonijiet li nkun qed niddiskutu f'dan il-kumitat. Jiena żgur li nista' nilqa l-aġenda ambizzjuża u naħseb illi huwa meħtieġ li naħdmu fuq għadina l-2019 u lest li naħdem ma' kol minn u involut. Grazzi. Grazzi, issa għaddu għas-Sur Pirinski għall-SND. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nixtieq niskuża ruħi mal-kollegi tal-fatt li bqajt nitkellem għal ħin twil fid diskussjoni ta' qabel. Ma kontx naf li qed mhux li qed ninjora il-ħin, eh, soltu ma jiġri li xek. Imma dan kien dan kien suġġett fil-exposé tal-Viċi President u jiena nemmen illi għalkemm il-profitti li qed jolew u anki t taxi mhux qed jitħallsu naħseb din hija kwistjoni li verament kbira li għandha tiġi enfasizzata. Dwar l-awtorità tax-xogħol jiena nista nilaqat mal-kollegi u l-Kummissjoni fl-ambizzjonijiet tagħha sabiex noħolqu eh, funzjonament tajjeb ta' din l-awtorità irrit nenfasizza tlet punti. L-ewwel ħaġa dak li semmit il-Kummissarju stess, jiġifieri li niffaċilitaw kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati membri. Kooperazzjoni hija eh, verament importanti għandha tittejjeb, imma waħda mill-problemi li naraw eh, bil-mobilità ġusta fil-suq intern hija l-inforzar tar regoli marbutin eh, mal-mobilità tal-ħaddiema u rridu naraw kif nistgħu nsaħħu is-setat tal-awtoritajiet nazzjonali eh, b'kontrolli aktar effiċjenti u aktar tajbin kif ukoll ikun hemm protezzjoni reali tal-drittijiet tal-ħaddiema eh, livell transkonfinali kif ukoll jkun hemm sanzjonijiet illi jkunu ċerti li jkun hemm ġustizzja li eh, nitolbu fih fil-pilastru. It-tieni, jekk joħdom il-ħidmi tal-awtoritajiet li tgħin lill-awtoritajiet nazzjonali fil-proposti u l-prinċipji tal-mobilità, ma tasbux li tkun relevanti illi f'każijiet ta' ksur ta' mobilità ġusta tiġi imsemmija aħjar f'dirtiva stess, forsi l-funzjoni eh, illi qed nitkellmu fuqha forsi nistgħu nitolbu lill awtoritajiet lill ċittadini u lill imsieħba soċjali forsi tkun aktar rilevanti li kieku l-awtorità toħroġ konklużjonijiet u tagħti rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet eh, biex nimxu mal-prinċipji ta' suq uniku sabiex ikun hemm mobilità u kompetizzjoni ġusta. Umbagħad it-tielet ħaġa xi ħaġa li naf li hija viċin tagħkom, il-Kummissjoni kif besiba solvi l-problema li hemm eh, dak li għandna naraw kif nistgħu napoġġaw lill-awtoritajiet. Importanti li ma ninsewx il-funzjonijiet u l-ħidmiet importanti li bħalissa huma implementati minn strutturi illi ħajġu assorbiti b'din l-awtorità. Allura nixtieq nkunu nafu kif l-affarijiet ħajjaħdmu fil-pjattaforma anke minħabba xogħol mhux iddikjarat fil-awtorità ġdida. L-autorità tista' tafri eh, opportunità li nżidu eh, iktar xogħol kontra eh, kontra xogħol mhux iddikjarat u naħseb li din l-autorità din l-opportunità jista' jkun qed intilef. Grazzi. Grazzi ħafna, issa nagħdi l-kelma lill-Sinjura Trebesius. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi wkoll il-Kommissarju Tyson. Grazzi tal-li inna din l-autorità ta' xogħol b'mod daqshekk dettalijat. Il-grupp tiegħi ħajkunu qegħdin jaħdmu għal drittijiet tal-ħaddiem. Aħna però nemnu li meta nitkellmu fuq is-setat iridu nħarsu lejn dak li nsibu fit-trattat u nisalvagwardjawh Jiena smajt il-prezentazzjoni tiegħek inti għet li li ela mhux se tingħata aktar setat u ħafna ħaj jibqa' taħt responsabilità tal-istati membri individwali. Eh, l-awtorità Ewropea tal-impjeg għandha toffri valur miżjuż. Din hija xaġa importanti għalhekk l-awtorità għandha tappoġġja u tgħin lill istati membri iżda mhux tibdel eh, tieħu xogħol i. Meta nitkellmu fuq l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet, ir-riżorsi, l-bini ta' kapaċitajiet, aħna nasbu illi f'dawn l-oqsma jista' jkollna għandu jkollna skambju ta' informazzjoni biex nkunu ċerta ma jkunx hemm frodi fil-benessri soċjali. Imma hawnhekk nixtieq anke nagħti twissija hemm eh, rabta għal periklu għaliex ġiet msemmija anke il-kriminalità fuq l-internet għalhekk irridu nkunu ċerti li hemm sigurtà kif suppost biex nipprevenu li jkun hemm problemi bħal dawn. Inti ma semmejtx kwistjoni importanti ħafna l-grupp tagħna meta nitkellmu fuq il-finanzjament ta' din l-aġenzija l-ġdida, irridu nħarsu lejn l-ispejjeż eh, li ħajkollha din l-awtorità u anki minn fejn ġejjin, minn fejn ġejjin il-flus dawn dal waqta jkollna l-effetti tal-Brexit, il-Kummissarju Oettinger diġa prezenta il-budget il-ġdid, iżda xorta waħda għatem ħafna inċertezza dwar il-finanzjament li ħajkonna fil-futur. Il-grupp ta' tijaj u favur il-disciplina finanzjarja importanti ħafna għalina illi ehm, nistudjaw narawx li ma programmi li huma qegħdin jaħdmu dak li mhux se jitkomplew. Forsi hemm xi programmi li mhux qed jiġużati u l-finanzi jistgħu jmorru għal-ILA. E Grazzi ħafna. Sinjura Horkin. Grazzi ħafna, Signora Kummissarju, għal din il-proposta. Jiena naħseb illi hija parti oħra mill-puzzle li tikkompleta il-vizjoni ta'kom Eli kolna koordinazzjoni ta' sigurta soċjali u l-kumplament. Inti et u rajtu kol fid dokumentazzjoni illi r-wol tal-ILA tkun illi tiżgura infurzar effettiv tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u tevi tal-frodi u l-abbuż. Issa jekk nħares lejn il-kompiti, ir-ruoli u l komplament tal-ILA jider illi huwa impenn ħafna. Skont il-proposta li LA ser tieħu post ċertu strutturi eżistenti. Ser tieħu l-ġestjoni tal-Jures u ser tikkopera ma' diversi korpi, awtoritajiet u l-kumplament. Barra minn hekk, hemm miktub ukoll illi jekk tkun konxja minn ċertu irregolitajiet li ma jgħawx taħt l-ambitu tagħha bħal kwistjonijiet ta' saħħa u sigurtà, din tirrapporta għall-awtoritajiet kompetenti, ġifiri l mistoqsija tiegħi hija. Fid-dawl ta' numru ta' korpi illi sertiħu postom u n-numru ta' korpi li trid tikkopera magħhom, l-ambitu huwa kbir ħafna. Intom ċerti illi il-finanzjament li ġi propost huwa xira dik hija l-ewwel mistoqsija tiegħi, it-tieni mistoqsija. Staqsewa diġà sur Pelinski u sur Leonards. Per eżempju, mur lura għas-saħħa u s-sigurtà. Jekk li għandar wall li jaqa li li mill-ambitu tagħha illi taħdem u tikkopera mal l-autoritajiet kompetenti, x'kanali ser tuża, naħseb li l-intenzjonijiet huma tajba. Però irridu inlaħmu id-dettalji ta' kif nistgħu nilħu ċertu affarijiet. L-aħħar kumment. Jekk inħares lejn il-ħidma tal-ILA, ovvjament aħna rridu niżguraw li taħdem b'mod xieraq. Mod kif nistgħu nagħmlu dan huwa li niżguraw li SSI tkun qiegħda taħdem. L-istati membri se jkollhom dan kollu jaħdem sal-2017 Il-mistoqsija tiegħi hija mill-arfin tijak minn dak l-informazzjoni li għandek sissa taħseb li dan se jsir? Jekk mhux kollha taħseb illi parti kbira mill-istati membri jkunu diġà tiħadmu l-sistema, grazzi. Thank you. Then I'll give the floor to the GUA e representative. Uh, uh... Grazie ħafna. E signora Lopez. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi l kommissarju Tyson għal proposta illi prezentatilna dal-ħodu. Aħna bon ġenerali nilqgħu l-ideja li nwaqfu din l awtorità tax-xogħol Ewropea jekk għandha lan illi tiġielet il-frodi fuq il-post tax-xogħol u s social dumping il-libertà soċjali tista' taħdem jekk ir-regoli jkunu kollha infurzati bl-istess mod. Irridu nsaħħu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali, però sfortunatament rajna kif l-istati membri jiksru il-mekkaniżmi tal-koordinazzjoni, monitoraġġ u il-akki tal-komunità b'mod ġenerali, ġifiri aħna verament irridu niġġieldu anzi, meta rridu niġieldu il-social dumping permezz tal-autorità tax-xogħol, forsi din l-awtorità ma jkollix is-seta li tiġielet is-social dumping fil-fatt, il-Kummissjoni spiss resqet proposti f'dan il-perjodu leġislattiv, però rari rajna progress. X'ngħidu dwar għal ħaddiema spostati, nies li jitħassu paga differenti għall-istess xogħol. Il-mistoqsija tiegħi hi li LA verament ser tkun effettiva kontra fiġrida kontra social dumping? Um, standards li mhux qed jiġu infurzati importanti illi inwaqfu eh, dumping soċjali u dan għandu jkun lan prinċipali għall-ILA irrid ikun hemm il-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali dan għandu jsir, ovvjament għandu jkun parti mill-Unjoni Ewropea rridu niżguraw l-implementazzjoni korretta tal-standards li jaffetwaw il-ħaddiema pero rridu nkunu nafu jekk verament din l-Aġenzija u ser wasar riżultati hawnhekk u verament ser wasar aktar koordinazzjoni u kooperazzjoni. Rridu nkunu nafu x'mekkaniżmi se jkun hemm għal azzjoni jekk ikun hemm ksur min-naħa tal-Istati Membri. Ksur tad drittijiet. Grazzi. Grazzi, issa, Sinjura Anka. Grazzi ħafna, Sinjura Komissarju, tal liġej ġejt hawnhekk illum naħseb li di proposta et tirrikonoxxi realtà li lna nafu biha hemm suq tax xogħol Ewropew għalhekk għandna bżonn ta' awtorità ta' supervizjoni sabiex tkun taf x'qed jiġri f'dan is-suq tax-xogħol. Fil-prinċipju aħna nilqew dan il-proposta però se jkun hemm dispożizzjonijiet komplikati ħafna, però il-politika hija dwar żewġ affarijiet, flus u l-poter. Il-mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam madam, meta nħares lejn il-proposta li ressaqt hija ta' inkoraġġiment edha f'dawl pozittiv ħafna, tiffaċilita, tagħmel medjazzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar se jiġri f'każ ta' konflitt, l-awtorità ser tkun tista' tistaqsi stati membri sabiex jipprovdu informazzjoni f'ħin xira sabiex taġixxi jekk ikun hemm abbuż għax dan li kien nieqas fl-aħħar snin ma tantx kien hemm ħidma fost l-ispettorati tax xogħol nazzjonali dwar il-finanzjament tkellimtu dwar ispezzjoni konġunti dan ovvjament jiswa l-flus, x'finanzjamenti qed bassru, x'ispezzjonijiet, kemm ispezzjonijiet, kif tiskuraw li jkun hemm il-flus, ir-riżorsi sabiex dan kollu jkun jista' jiġri kruċjali ħafna li għalej mhux biss tkun qed topera iżda jkollha impatt fuq is-sur tax-xogħol Ewropew. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa ser ngħaddi il-kelma li FDT jekk hawn xi ħadd qed jirrappreżenta li FDT. Le. Xi ħadd jirrappreżenta li NF? Lanqas. Naddu għal l-Onorevoli Helga Stevens li staqsit għal kelma. Żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju. Taf li jiena nappoġġak fil-ġlieda kontra kompetizzjoni inġusta hemm ħafna vittmi ta' di prassi anke fuq livell lokali ħaddima assoċjonati din il-ħaġa trid fil kooperazzjoni bejn l-istati membri essenzjali jekk irridu nevitaw prassi transkonfinali u fraudolenti. Għandi numru ta' mistoqsijiet u kommenti dwar il-proposti tiegħek għal l-ILA e naħseb li l-istati membri għandhom ikunu responsabbli għall implementazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet l-awtoritajiet għandhom rwol hawnhekk naħseb illi l-awtorità tax-xogħol m'għandix tieħu post l-rwol tal-Aġenzija fl-Istati Membri. Jekk l-awtoritajiet ma jagħmlux ħidma tajba x'jiġri mbagħad. suġġerit li wara ħames snin ikun possibbli li nemendaw il-mandat tal-awtorità. dan ikun l-ewwel pass għal sistema ta' ispezzjoni Ewropea tista' tgħidli dan mhux il-każ, tista' tgħidli kif l-Awtorità Ewropea tista' toffri valur miżjud meta nġu għall estensjoni ta' kompetenzi u mbagħad dwar l-istat legali tal-ELA. Eh, X'jaspu il-qorti tal-awdituri. Napprezza risposta għal mistoqsijiet. Grazzi ħafna, l-Onorabli Gretchen. Jean-Claude Juncker ippreżenta l-affarijiet bil-mod li ġej. Huwa mistenni illi l-standards jinżammu mhijiex xi ħaġa li tista' tiżgura ġustizzja. Kif ser noħolqu dan kollu? Issu uniku ġust donnu mhux qed jaħdem għandna xogħol transkonfinali u għalhekk irridu kontrolli wkoll transkonfinali. L-standard soċjali, per eżempju, letterbox companies, Din hija xi ħaġa li taffettwa l-ħaddiema u tpoġġi il-kumpaniji li jirrispettaw ir-regoli u l-liġijiet taħt pressjoni. Il-mistoqsija tiegħi hija jekk qed nifhem tajjeb il- proposta tal-Kummissjoni ser toħloq biss kontrolli illi jistgħu jġu applikati mill-pajjiż fejn is-sitwazzjoni sseħħ. Nasab li l-msiba soċjali u koll għandhom ikollhom id-dritt li e, ikunu parti mill-ispezzjonijiet. Sabiex jiżguraw ukoll li jsiru naħseb illi l-imsiba soċjali fil-post jafu xin is-sitwazzjoni f'pajjiżhom u dawn jistgħu javalwaw aħjar jekk hemm ksur tal-liġijiet soċjali. X'tasbu minn din il-proposta? Grazzi ħafna l-Onorevoli Ingerius. Umbat, nadi kelma lura lill komissarju Tyson sabiex tirrispondi sej kolna se nibdew il-votazzjoni fil-fatt xi ftit tard però irrilassaw u semmew għar-risposta ta' kummissarju Tyson ukoll. Grazzi, senżon fil-qosor. Mhux ser nofri messaġġi puliti ta' tip kemm jien kuntenta b'dil proposta. il komissjoni ser tagħmel ser tkun parti minn ispezzjonijiet simultani. Jekk ikun hemm każ ċarta sfruttament, kif dawn il-każijiet se jaslu għall-ILA, eżempju trade unions jistgħu jirrapportaw każijiet konkreti li għalla e kif ser tirrispondi ta' malajr. Umbat, eventualment se jkun hemm lista sewda għal dawk il-kumpaniji nistgħu ngħidu letterbox companies illi jużaw is-sistema ħażin għax naħseb illi dan ukoll jista' jkollu impatt pożittiv fuq is-suq tax-xogħol. Grazzi. Grazzi, issa ser ngħaddi kan ma lis-Sinjura Tyson. Grazzi ħafna, Sinjura President, senżon fil-qosor naf li tridu tivvotaw u kulħadd qed istanna biex jitlaq minn Brussell ukoll probabbilment. Ir-rapporter nawguralek għal dan ir-rapport jina kuntenta ħafna illi għandek l-ambizjoni li tilħaq xi ħaġa utli sabiex l-awtoritajiet ikunu operazzjonali. Nistaw naraw il-valur ta' lela meta fil-fat tibda bil-ħidma tagħha, nisperaw il-kol naqblu u l-għala tibda taħdem moċira li semmejt numru ta' affarijiet misser nidħol fid dettal pero naħseb li huma kollha relevanti. Ninsab għana li naħdem flimkien miegħek sabiex naraw x'jiġri hawnhekk fil-Parlament. Nirringrazzja lil dawk li jinvestu l-ħin tagħhom sabiex itejbu il-proposta tagħna fejn ikun meħtieġ. Sibna dwar dak li qed nagħmlu u hija ħidma bilanċata, però aħna naċċettaw kull titjib. kem ċertu mistoqsijiet, per eżempju, għalfejn l-istati membri mhux mistoqsija sabiex jaħdmu wkoll ma' din l-awtorità. X'inhuma s-sazzjonijiet? Dawn huma voluti fid-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema, sigurta soċjali, għawek hemm ir-regoli, hemm l-odot fil-direttiva tinfurzar il-Parlament ivvota fuqha fl-2014 u lela trid tiżgura biss li jkollna numru ta' servizzi ikolna aġenzija waħda operazzjonali sabiex bekk naħdmu flimkien. Aħna nassumu li jkun hemm vituġi għax din hija importanti ħafna, però din tista tikber biss jekk l-ispezzjonijiet fil-pajjiżi diversi jsiru b'mod konġunt bekk l-istati membri jkunu jistgħu jaħdmu aħjar, jkun hemm iktar motivazzjoni sabiex ikun hemm skambju ta' informazzjoni għax fil-fatt l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' sabiex tagħmel ispezzjonijiet u tevita frodi u dumping soċjali. Irrid ikun hemm fiduċja wkoll mal-istati membri u l-istati membri kun jistaw jużaw il-servizzi tal-lajjek ikun hemm bżonn dwar ix-xogħol mhux iddikjarat. ċer insaħħu il-ħidma tagħna fuq dal-punt u għandna intenzjoni illi eh, l lela tofri iktar għodot ukoll lin-nies. Għana mux qed nirrifjutaw il-pjattaforma. Però peress li x-xogħol tal-pjattaforma huwa neċessarju qed tiġi inkluża fl-istruttura. nafu x'finanzjamenti huma meħtieġa u dan kollu ġie inkluż fl-MFF. Sibna fil-kalkoli u dawn ġew aċċettati minn dawk responsabbli mill-budget. Ovvjament irridu nikkonsidraw dumping soċjali, irridu nżaw il-proċeduri tradizzjonali, il-proċeduri taksur, u bekk dawk li ma jirrispettawx ir-regoli nkunu nistgħu eh, nżommu għam responsabli. Jisu kien hemm il-mezzi però għal dan, palma qed il-budget diġaġi kalkulat dan kollu ser jidħol f'budget futur. Kif ser nagħmlu dan kollu l-istrutturi se jkunu komplessi hemm ħafna affarijiet li l-Aġenzija trid tagħmel u sabiex niżguraw li dan ikun possibbli waqafna grupp ta' konsulenza. Hemm grupp li fih ukoll il-Parlament qed naraw kif dan kollu jista' jaħdem. irridu niżguraw illi l-lat tekniku ikun qed jaħdem tajjeb sabiex niskuraw illi kollox jaħdem ħarir. L-istati membri ser jibdew l-involviment tagħhom sa mill-2019 l-impressjonijiet minn għata stati membri wkoll kienu pożittivi. Sibna fil-fond dwar dan kemm se jkun hemm ispetturi, min se jagħmel xiex, dan kollu ikun aktar ċar meta jkun hemm l-istruttura bħalma qed il-finanzjamenti qegħdin hemmhekk anki fl-MFF. imsiba soċjali. Jekk ikunux jistgħu jagħmlu rapporti wkoll dan jista' jsir iva żgur fuq livell nazzjonali. Għandna l-grupp tal-partijiet interessati qed jaħdmu ma' ELA, hemm rappreżentanti tal-imsieba soċjali u l-affarijiet jistgħu jsiru fuq dan il-livell. dawn għandhom ikun affarijiet li jisiru fuq livell nazzjonali l-ewwel Mux Mhux qed nieħdu x-xogħol tal-istati membri qed insaw l-affarijiet sabiex ikun hemm struttura sabiex kollha jaħdmu flimkien b'mod eh, strutturat mhux qed noħdulhom xogħolhom xi stati membri huma mbeżza li dan jista' jsir. Hemm klawżola ta' reviżjoni din hija parti minn ġestjoni tajba għal xi snin naraw kif l-affarijiet mexjin fuq il-post. Però din hija xi ħaġa li ssir kull imkien. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità dawn huma affarijiet li jidħlu f'din il-proposta. il proposta u dak li qed nagħmlu hu illi namlu l-ħidma tagħna waqt nżommu f'maħna dawn il-prinċipi li stati membri għandhom l rwol tagħhom u ovvjament mhux sempliċement ser nieħdu fidejna l-ispezzjonijiet, irridu niżguraw illi kulħadd jaħdem flimkien. U li jkun hemm biżejjed għodda fidejn l-istati membri biżżejjed informazzjoni minn kollegi oħra u nagħtu il-persuni l-opportunitajiet, nofru il-loġistika dwar meta l-ispezzjonijiet jistgħu jkunu konġunti jew koordinati. l ista sewda ta' kumpaniji ma niskan dan fil-leġislazzjoni. Forsi dan u iktar relevanti fil-kuntest ta' stati membri aktar milli ela Nispera illi irrispondejt għal mistoqsijiet tagħkom fid-dettal. Naf li għandkom ħafna xtablu, ma nasibx li se tkun l-aħħar darba li nitkellmu dwar dan il-punt. nawguralkom ħidma tajba fuq dal-punt sabiex inkun nistgħu naslu riżultati tajbin. Grazzi ħafna, Sinjura Tyson. Grazzi ħafna tal-li għaddej dawk is-sijat ma nisperaw nippruvaw nipprovajt twieġeb żewġ żewġ punti ta' informazzjoni qabel ma il-voti, punt numru wieħed, immedjatament wara il-vot impuġ iktar minn kwarta għanna workshop fuq li nistabilixxu l-Awtorità Ewropea dwar ix-xogħol u nispera li toqodu għal dak un bat għandna esperti li ħaj jatuna ċertu direzzjoni għal din il-workshop. It-tieni punt għall informazzjoni tagħkom il-vot dwar l-istazzjonament tal-ħaddiema saj sir il-ġemad diħla ġewwa Strasburgu fil-ħodu, naħseb li ħan votaw fit-tisew fil-xeta fil-ħodu, ġifiri jekk tkunu preżenti uħudu sehem sem fil-seduta ta' voti. Fid-daw ta' dan nipprovaw insibu il-tesseri tal-vot tagħna. Okay, friends, then we start. Nistaw nibdow bil-voti. Intom daħħaltu il-tesseri taqom fil- fil nibdow bil-kompromess wieħed favur kontra jastijenu għaddit. Addizzjoni waħda dak favur kontra kontra astenzjonijiet namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 19 favur, 16 kontra. Kompromess nejdawk favur, kontra, jastienu, għaddit, kompromess tlieta favur, kontra, jastienu għaddit. Votazzjoni nominali fuq inklużjoni t-nejn, addizzjoni t-nejn, dawk favur, kontra, <laughs> It's just a roll call vote and... and uh, they have to be 14 members, so yeah. Okay, okay, 14. 14 il-membru. Hemm iktar minn 11 il-membru preżenti tistgħu toqgħodu bil-qiegħda addizzjoni t-snejn u l-votazzjoni nominali fuq <coughs> votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. għaddiet. kompromess erba favur kontra jastienu għaddiet. Addizzjoni tlieta dawk favur kontra jastienu għaddiet. Erba dawk favur kontra namlu verifika fuq numru erba votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. għaddit Vot. Kompromess ħamsa da' favur, kontra, jastienu għaddit. Addizzjoni ħamsa favur, kontra, jastienu għaddit. Namlu verifika fuq ħamsa votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit b'tnej. Votazzjoni nominali fuq addizzjoni sitt dok favur. Votazzjoni maluqa fuq sitta. Għaddiet b'żewġ voti. Numru 7. Favur. Konstra. Naħseb għaddit. Kompromess 6 dok favur. Kontra. Astenzjoni għaddit. Kompromess 7 favur. Kontra. Astenzjoni għaddit. Inklużjoni 8 dawk favur. Kontra għaddit. Twini dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Addizzjoni dak favur kontra namlu verifika fuq numru 9 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet 23 kontra 13. Nistaw ikonna votazzjoni nominali fuq 10 u 11, jek joġbok, 10 u 11. Votazzjoni nominali fuq 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa fuq 10. Għaddit. Attenzjoni 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit 21 għal 14. Nivotaw fuq il-kontribuzzjoni tal-Komitat fuq id djarbu strutturat, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. għaddiet bi 34 vot u 3 kontra. Grazzi ħafna ta' dan. Ifisser li nistgħu nipproċedu. għal grupp ta' ħidma, workshop tagħna dwar il- l-autorità Ewropea tax-xogħol li jella intikom żewġ minuti biex toħorġu mill-kamra mbagħad inkunu nistgħu nissoktaw. Okay, then we start. Nistaw nibdow bil-workshop tagħna fejn nistabilixxu Awtorità Ewropea tax-xogħol ELA ser ukoll introduċi lil uh, Sir Dennis Gemkel li huwa il-kap ta' unità fid dgemp PL natil il-kelma lil Sur Genten, grazzi ħafna tal-li kont prezenti. Tixtieq toqgħod hemm jew tixtieq li tiġi hawnhekk jekk possibbli nixtieq li niġi hemmhekk, Iva? Forsi tista' fil-fatt eh, twassal il-messaġġ tiegħek lill-membri. And I can also ask eh, Madam Alexia Maniaka Griva to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 huwa possibbli illi tkunu tistaw issegwu dawn id-diskussjonijiet quddiem il-kompjuter tagħkom jekk joġobkom surgent innat il-kelma lilek biex tippreżentaw il-valutazzjoni tal-impatt għal ila nat il-kelma lilek jekk joġob. Thank you very much, uh, and good morning, and uh, thank you very much for this invitation to, uh, to the Commission. I'm actually replacing Mr. Janton. Uh, my name is Federico Pancaldi, as you can see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 Il-budget u koll huwa aktar konsistenti u koll meta nqablu ma' eh, aġenziji oħra ta' MPK u ħafna nqasbirhom il-Frontex per eżempju mill-ħidmiet operattivi tagħhom. Xtaqt ngħid biex nikkonkludu wkoll illi aktar minn 50% tal-budget li meħsub palala Eh, hija temmek għal eh, temmek għal spejjeż operattivi fil-waqt li l-aġenziji l-oħra bażikament eh, jitkellmu aktar fuq l-ispejjeż tal-personal. Din hija xi ħaġa importanti ħafna, iżda mhijiex il-parti ewlenija sabiex isiru l-ispezzjonijiet u kien hemm ħafna rimarki anke li saru l sinjura Tyson u ġew indirizzati. Mela, dak kollox għalissa. Grazzi, grazzi ħafna. Lissur Gentin, issa naddi l-kelma l-Sinjura Alexia Manjaka Griva mill mis-servizz ta' tal-Parlament Ewropew. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi tal-li eh, sedentuna biex nipprezentaw din l-appraisal. Qabel ma nresqu dawn il-punti ewlenin minnaħa tagħna nixtieq infakkarkom x'inhi din l-appraisal u kif l-unità tagħna tejn lill-membri tagħha. Mela l-unità eh, eżantet timxi mal-, mal, mal l-evalwazzjoni tal-Kommissjoni kif flimkien mal-proposti u nipprovaw nevalwaw ċertu diffikultajiet jew naqasijiet eh, u aħna nevalwaw l-evalwazzjoni tal impatt u naraw jekk hux qed nimxu mar-regoli eh, bil-kriterji skont il-linji gwida tal-Kommissjoni. Aħna ma nbidlux is-sustanza tal-proposta nnifisha. L-ewwel appraisal tagħna tkun li nagħtu eh, analiżi oġġettiva biex naraw jekk l-informazzjoni tal-Kummissjoni l-evidenza li nsibu fl-evalwazzjoni ta' impatt tkun tkunx tajba jew ixtaw ta' għajnuna lill-proposta. L-ewwel appraisals jiġu preparati għall informazzjoni bħala sfond biex nassistu lill-Kumitati tal-Parlament fix-xogħol tagħhom. Mela. Imbagħad apparti l-appraisals inizjali Skont it-talbiet tal-membri bil-koordinaturi l-unità tagħna tista' tagħti appraisals dettaljati fuq l-evalwazzjoni ta' impatt, eh, tista' tagħti evalwazzjoni ta' impatt komplementarju jew ta' ta' sostituzzjoni u anki fl-ement tal-parlament. Issa, jekk inħarsu lejn dan l-evalwazzjoni ta' impatt partikolari tal-ILA, nibdew bl-affarijiet bażiċi Kwalunkwe evalwazzjoni ta' impatt għandu komponent importanti li hija definizzjoni tal-problema li għandu tiġi indirizzata. Għalhekk dan ir-rigward aħna nemnu illi l-evalwazzjoni ta' impatt jgħat importanza tal-parteċipazzjoni u ħtieġa tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma affarijiet li ġaġew imresqa mill-kollegi tiegħi li jkun hemm informazzjoni adekwata appoġġ u gwida kif ukoll ġustifikazzjoni tal-lajnuna fost l-organizzazzjonijiet transkonfinali. Aħna qed naraw li dan kollu qed jiġi appoġġjat minn numru ta' rapport tal-Kummissjoni kif ukoll qed inħarsu lejn il-konsultazzjoni tal-partit interessati. Dan eh, din l-evalwazzjoni kol twassal għal dokument verament importanti fan-nesnax li tagħti l-aħħar data fuq il-mobilità tal-impjik kif ukoll ċertu problemi transkonfinali. Kif ukoll il-frodi u l-xogħol mhux iddikjarat dan id-dokument jitkellem fuq il-problemi u l-iskala li qegħdin fihom. Is-sitt eh, punti eh, huma ċari imma rridu nħarsu lejn l-ewwel problema li jenu informazzjoni formazzjoni fl-appoċċju lajnuna. Fl-opinjoni tagħna din din l informazzjoni mhijiex biżejjed sabiex nifmu fejn huma fejn insibu l vojt u ma mhix biżejjed informazzjoni fuq l-iskala tal-problemi. Aktar, aktar spiegazzjoni ta' diffikultajiet ta' tal-lim u anki vojt fil-loda fil eżistenti kienu jiġu mill-qwa anki minħabba li diġa hemm xi għodda disponibbli u hemm moda oħra li għadhom ġejjin li huma parti mal-Single Digital Gateway jew mal-pjantazzjoni. Fl-opinjoni tagħna it-tieni problema identifikata bejn bejn diffikultajiet tal-awtoritajiet għandha evidenza aħjar meta mqabbla ma' ta' qabel. Dwar il-ġustifikazzjoni u l-valur miżjud tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll jekk inħarsu nis-sussidjarjetà l proporzjonalità dawn il-kwistjonijiet huma ppreżentati fl-evalwazzjoni ta' Bat f'sezzjoni partikolari e, kif suppost imma din is-sezzjoni hija qasira meta naħarsu il-proporzjonalità din is-sezzjoni tħares lejn l-għażliet kollha li kien hemm fil-politika u eh, anki spiegazzjoni tal tal tal-azza li ġiet preferuta. Dwar il-miri u l azlit l-alternativi, <clears throat> L-evalwazzjoni ta' impatt joffri eh, miri ġenerali speċifiċi operattivi skont il-glini gwida ta' BR. Dawn jimxu anki mal-miri tal autorita tal-impjek evalwazzjoni kif suppost fil-opinjoni tagħna dawn il-miri għandhom rabta ċara mal-problemi definiti. Meta kien ħarsu lejn l-alternattivi li għandna biex nilħu l-miri. Għam żewġ alternattivi li qed diskussi l-ewwel ħaġa għandna l-miri li marbutin mal-xogħlijiet tal-awtorità, mal-ħidmiet tal-awtorità u kif anki l-awtorità se tiġi eh, organizzata. F'kull każ l-evalwazzjoni ta' impatt eh, li mi laħjar situazzjoni u bekk noħorġu b'numru ta' alternattivi dawn ġejjin mill-konsultazzjonijiet tal-partijiet interessati u nħarsu lejn il-miri u l-problemi li jridu jiġi indirizzati. Madana kollu aħna naħsbu l aktar informazzjoni fuq l-alternativi mat partikolari u koll aspetti eh, operattivi kiku kienu jiġu mill-qwa, emżon aktar informazzjoni aħna kieku preferu alternativa numru 2 illi qed ngħidu li ħadd l-aġenzija ġdida fuq strutturi eh, eżistenti, qed nitkellmu f'deskrizzjoni tar-rwol tal-awtorità u hemm l-ispjegazzjoni ta' kif l-attivitajiet jiġu koordinati. Madana kollu aħna naħsbu li hemm bżonn ta' kjarifika aktar dettaljata, aktar ċara biex nitkellmu fuq l-irwol tal-awtorità meta mqabla mal istrutturi u l-għodda eżistenti. Dan għaliex ukoll għax ħafna partijiet interessati eh, u rew tħassib tagħhom fuq ċertu xogħol doppju u anke komplikazzjoni amministrattiva. Il-lażla numru tlieta li tkun qed toħloq awtorità billi taqada ma' awtorità eżistenti fil-qasam tal-politika l evaluazzjoni ta' impatt ġira jagħti xi ehm, informazzjoni għalfejn din l-għażla mhix tajba. Pereżempju, l aġenzija eżistenti m'għandhomx speċjalizzazzjoni transkonfinali u huma entitajiet li jaħdmu skont ir-riċerka bi struttura ta' tliet partijiet li ma tkunx ideali għall-awtorità eh, tax-xogħol Ewropew. U għalhekk jidher li ma jidhirx proporzjonat li nirstrutturaw l-aġenzija billi nippruvaw nisolvu l-problemi fuq il-mobilità tas-suq tal-impjeg. Ta Iżda l-qoddim naraw li l-azla għal-azla t-snejn, ġifiri aġenzija ġdida, ma twassalx għal deċiżjonijiet ġodda li twassal għal aġenzija ċentralizzata, għalek l-evaluazzjoni ta' impatt jgħid li din id-deċiżjoni trid issir billi jkun hemm tlestija ta' evaluazzjoni tal-awt tal-Aġenzija li hemm f'dan il-qasam. U allura nistaqsu jekk ikunx iktar relevanti għall kummissjoni li nistennew ir-riżultati tal-evalwazzjoni illi issa ġiet konkluża qabel ma jresqu il-proposta attwali. Ma ġenerali, aktar informazzjoni fuq dawn l-aspett eh, ikun kien ikun tajnuna dwar l-impatti tal-evalwazzjoni l-alternativi kollha jiġu evalwati għall-patti ekonomiċi, budgetari, soċjali u legali u anki drittijiet fondamentali. Meta nitkellmu anki fuq il-protezzjoni tad-data speċjalment, importanti li jkun hemm effettività, effiċjenza u koerenza skont il-linji gwida tal-BR. L-implikazzjonijiet irridu jiġu spjegati l-impjega, speċjalment anki lill smes Il-kompetizzjoni għall smes il-situazzjoni qed semiskun li jkollhom aktar kompetizzjoni u naqsu ċertu inċertezzi marbuta speċjalment mal skirament tal-ħaddiema. Il-impatti budgetarji huma spjegati b'mod trasparenti u eh, il-punti diġa huma msemmija fil-evalwazzjoni ta' impatt. Il-stima tal-budget hija l-unika ehm, kwantità li ġiet meqjusa fil-evalwazzjoni ta' impatt. Qed naraw ukoll diskrepanza bejn l-ammont illi għanna fit-taqsira tal-memorandum tal-proposta u dak li nsibu fil-anness tal-dokument, ġifiri għet nitkelmu fuq l-spejjes annwali se jkunu ta' madwar 54 miljon eh, fil-waqt li fil-proposta għanna 50.9 miljon. Meta nitkellmu fuq il-kwalità tad-data u anke l-analiżi, L-evalwazzjoni titkellem fuq li ma tip ta' xogħol esperts ġi inkluż fl-evalwazzjoni, l-Kummissjoni tgħid li kien hemm l-użu tal-kapaċitajiet interni bil-kontratti eżistenti, l-istudji li ġew użati eh, għandna referenza li jom imma m'hemmx rabtiet m'hemmx links inklużi, u allura l-affarijiet huma aktar diffiċli. Naħna naħsbu li d-data li ġiet provduta hija waħda riċenti u hija sors tajjeb ta' informazzjoni. L-evalwazzjoni wkoll għandha approċċ kwalitattiv b'saħħtu u l-Kummissjoni hija trasparenti Dan għaliex press li hemm rabta bejn awtorità ġdida u anki l-impatt soċjali. Rabta tagħhom hija waħda remota u l-affarijiet allura ma ġewx kwantifikati għalhekk nasbu li r-rapport mhux qed jgħid x'inhuma t-tfaddil li jista' jkun hemm u l-effiċjenza li ħad tiġi mtejba u eh, laqas sar dan anki għal u dan ma sarx anka minħabba noqqas ta' ħin li kien hemm. dwar konsultazzjoni mal-partijiet interessati. Il-konsultazzjoni tajt il-Kommissjoni għamlet sforzi biex titkellem ma' numru ta' partijiet interessati kemm jista' jkun u uh, kella konsultazzjoni pubblika biex tisma l-opinjoni ta' ċittadini u l-partijiet interessati fuq l-istabbiliment tal ila Iżda dan sar bisal sitt xhur mhux għal 12 għal sitt ġimgħat mhux għal il ġimgħa kif suppost konna fil-lini gwida tal-bijar. Imbagħad kien hemm aktar importanza biex niġbru aktar informazzjoni minn partijiet differenti u eh, kien hemm konsultazzjoni wkoll partikolari għas settur tat trasport illi anki jikonċerna l-SMI, e, specialment għaliex ħafna minn dawk li operaw il-settur ta' trasport ġejjin mill-SMEs. Kien ikun importanti iktar li kieku aktar informazzjoni minn dawk li rispondew. Eh, ma tantx hemm informazzjoni fuq ir-risposti fl-evalwazzjoni ta' impatt. Il-parti interessati wkoll ma ġewx ikkonsultati fuq il lażliet konkreti, jiġifieri kif ħajasal, kif ħajaħdem, ħajħadmu l-affarijiet. Iżda jidher li hemm taħlita ta' opinjonijiet fuq l-organizzazzjoni ta' din l-awtorità. Mod ġenerali, l-opinjonijiet tal-stakeholders insibuhom mod tajjeb indikati eh, b'mod ġenerali kultant ukoll. Anke jekk inħarsu lejn ħafna partit interessati, eh, inżom, eh, qed nitkellmu fuq mod ġenerali mingħajr ma iktar dettalji. Biex nikkonkludu naħsbu li l-evalwazzjoni ta' impatt jagħti preżentazzjoni raġonevli fuq ir-raġunar tal-inizjattiva l-problemi u l ħtiġa tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea u eh, għattaraw li għanna data reċenti, studji u anki konsultazzjoni tal-partit interessati għal kem li kieku hemm aktar evidenza tal-informazzjoni tkun tajnuna. Naraw li l-evoluzzjoni ta' impatt ta' konsistenza ġenerali fuq il-definizjoni tal-problema, l-ġustifikazzjoni tal-interventi, il-miri u l-alternativi konsidrati li huma pjuttost eh, ġenerali. Li kieku kuna deskrizzjoni aktar dettali l-iktar dettalji ehm, fuq lażlit tkun ħadd kun tista' l-analizi. analiżi kol wkoll illi jkollna spjegazzjoni għalfejn jista' jkun hemm noqas ta' proporzjonalità fuq l-awtorità meta nqarsu anke fuq il-mobilità tal-ħaddiema. Iżda l-għażlu numru tnejn ukoll ma tħallix lokal deċiżjonijiet li jkun hemm aġenzija deċentralizzata kif insibu fl-għażla numru tlieta. L-evalwazzjoni ta' impatt jidher li ġiet mal-rakkomandazzjonijiet għal titjib e kif ġiet mitluba mill-Bord ta' Skrutinju Ewropea u jridu nħarsu wkoll il-komplessità l-implikazzjoni kif ukoll is-sinerġiji bejn l-aġenziji u l-ILA. L-evalwazzjoni marbuta ma l-aġenziji differenti jistaw joffru eh, iktar informazzjoni. Nasbu l-evalwazzjoni ta' impatt Eh, għamlu għamlu sforzi sabiex iġibu konsultazzjoni biex iġibu informazzjoni minn għant il-partit interessati għal kemm ma sarx fuq 13 il-ġimgħa kif suppost imma jidher l-opinjonijiet tagħhom huma riflessi tajjeb fit-tekst. Kif eh, qed diġà wkoll dawn ir-riżultati eh, jitkellmu biss fuq il-punti b'saħħithom u dawk dajfa tar-rapport imma mhux qed nitkellmu fuq ir-rapport innifsu mbagħad. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir Leonard, tixtieq tressaq mistoqsija. Iva, grazzi. Grazzi tal-prezentazzjoni. Grazzi ta' żewġ prezentazzjonijiet anzi. Kont qed nara lejn laża numru tnejn, l-operazzjoni u laża tlieta, supervizjoni. Naħseb illi anke mill-ewwel skambju ta' informazzjoni li kellna mal-Kummissarju Tyson jidher li hemm noqqas ftehim fuq il-setat u anki l-rwol tal-awtorità. Dana naħseb ġej ukoll minħabba illi eh, minħabba definizjoni ta' awtorità. L-awtorità għandha tista' tieħu deċiżjonijiet u jisa l-rwol ta' ommi dan, mhux iktar mhux l-rwol tal-jellej. Allura nixtieq inkun naf għalfejn deċidejtu illi tgħidu awtorità għaliex fil-fatt di mhijiex awtorità. Dwar um, l-informazzjoni, l-informazzjoni li tenata, speċjalment dak il-persuni li qed jasmu l frontira għax-xogħol, importanti li jkollhom l-informazzjoni meħtieġa, iżda dan huwa fuq livell Ewropew fil-qasam tal-evalwazzjoni ta' impatt taħsbu li l-aħjar livell ikun f'livell Ewropew, mhux aħjar li jkun hemm informazzjoni fuq livell lokali. Anke kif tkellimna ma' Sinjora Tyson, ikollna trattati bilaterali fiskali li um ikun dejjem parti mill Un Umbagħad kelli anke mistoqsija fuq artiklu 14 il-kooperazzjoni ma' suq tax-xogħol u l-autorità tista' tieqaf milli titkellem fuq ċertu diffikultajiet fuq is-suq tax-xogħol xridu fissru b'dan. U fuq l-evalwazzjoni ta' impatt tajjeb li nkunu nafu għalfejn għandna dawn il-punti fit text Grazzi. Grazzi tinsewx il-mistoqsija tas Sir Leonard għaliex ħanaddi l-kelma li Sinjura Purinska għal mistoqsija oħra. Grazzi. Il-mistoqsija hija marbuta mal-fema ma' tifsira tal-proposta, meta nitkellmu fuq l-infurzar. Hawnhekk il-Kummissarju Tyson fil-kummenti li għamlet aktar kmieni qalet darbtejn jew tlieta eh, tkellmet fuq il-fiduċja bejn l-awtorità tagħkom u l-awtoritajiet nazzjonali. Naħseb illi tajjeb li naħsbu fuq xi tip ta' streamlining li jista' jkun hemm. Kemm fi formulazzjoni tal-ħidmiet li hawn diskutu kif ukoll istrutturi. U jiena qed nibbaża din il-konsiderazzjoni skont l-esperjenza li kellna fuq il-pjattaforma għal xogħol mhux iddikjarat għal darboħra ġejna affaċċati bl-argument li m'hemm bżonn ta' din il-pjattaforma għaliex dawn ir-responsabiltajiet jaqgħu taħt il-livell nazzjonali. mbagħad stajna nres u l-każ illi fil-fatt hemm rabta bejn l-interessi tal-impjiegi, min qed jimpjega u l-awtoritajiet, l-awtoritajiet governattivi fejn qed japplikaw ir-regoli mod sempliċi u effettiv. U allura b'din il-konsiderazzjoni naħseb illi għanna nazlu l-alternativa t-nejn għan natura tal-autorita u nipruvaw naraw illi l-autorita li hija awtoritattiva tista' tibni wkoll il-fiduċja. Din hija marbuta wkoll mal-istrutturi differenti ma nixtieqx nieħu ħafna ħin iżda hawnhekk eh, għandna rabta mal kumitat tal-partit interessati għal-medjazzjoni u anki is-setup tal-awtorità innifisha għaliex hemm anki xi mistoqsijiet illi għandi. li kunem hemm mill-Istat Membru u żewġ rappreżentanti mill-Kommissjoni. Għalfejn hemm ċertu rekwiżiti ta' x'inhuma ta', kem kemm l-affarijiet kemm affarijiet jistgħu risqu meta m'hemmx l-istess rekwiziti tal-Kommissjoni. Il-bord ukoll ħaj jaħtar lill direttur eżekuttiv mill-lista ta' kandidati li jiġu proposti mill-Kummissjoni. Għalfejn mill-Kummissjoni? Għalfejn m'hemmx opportunitajiet għall gvernijiet nazzjonali tagħna biex jinnominaw ukoll. Fil-grupp tal-stakeholders imbagħad jider illi dawn ħajkunu l imsieħba soċjali li ħajġu jiġu eh, rappresentati, ma tajb li konna sistema ta' tlet partijiet fejn anki ninkludu l-gvernijiet. Dana anki għandu jinkludi l-president ehm, tal-bord li jipparteċipa fil-grupp tal-partit interessati jew kella ehm, partijiet interessati ġejjin mill-istati membri. U konsiderazzjonijiet oħra illi jridu siru. It-tieni punt, il-fiduċja hija tajjeb, hija tajba, imma jekk ħanimxu bisma l-fiduċja, naħseb nkunu wis ambizzjużi, speċjalment fuq sma sensittivi bħal dawn. Tieni mistoqsija tiegħi għalhekk hija ħsibtu biex forsi tiħdu aktar ispirazzjoni minn punti oħrajn, per eżempju fil-protezzjoni tal-konsumatur fejn is-setat tal-entitajiet tal-Unjoni eh, sabiex jipproteġu l-konsumaturi huma pjuttost ċari u b'saħħithom. U allura naħseb irrid ikun hemm bilanċ u rridu wkoll ngħinu l setat tal-awtoritajiet għaliex fil-kontest tal-kriżijiet u, u l-aspetti kollha jidher li kien hemm noqqas ta' personal, noqqas ta' budget ukoll u kien hemm ħafna punti dajfa għalhekk forsi l-awtorità tkun tista' tħares lejn il-kapaċitajiet amministrattivi ta' dawn l-aġenzija għaliex l-affarijiet huma differenti minn waħda l-oħra. U nipprovaw li kollna li kollha rwol Eh, sensittiv fejn ħarsu lejn il-bini ta' kapaċitajiet li jista' jiġi rifless ukoll fis-semestru Ewropew rakkomandazzjonijiet tiegħu. Ikun hemm rakkomandazzjonijiet partikolari jekk. Unħarsu ukoll lejn il-lażla ta' alternattivi marbutin mal-artikli marbuta ma' trattat tal-funzjament tal-Unjoni Ewropea, art 1982, hawnhekk dokumenti tisemmijom u anki titkellmu fuq l-infurzar u l-xogħol li jsir fuq affarijiet ġudizzjarju, u kriminali u ħankunu qegħdin nħarsu lejn anki l-kriminalità. Għaliex inħarsu lejn l-abbużi illi jaqgħu taħt l-attivitajiet li huma marbuta mal-responsabilità penali. U għalhekk nħarsu lejn il-proċeduri ta' dawn is-setat li jista' jkun hemm. Biex ma ntawalx. Numru tlieta għandu x'jaqsam ma dak li ntqal dwar il-grupp ta' konsulenza, forsi tistgħu tgħidulna xi ftit iktar dwar dan il-grupp għaliex hemm biċċiet ta' informazzjoni li għandi, però smajt li dal-grupp mhux se jinterferx bl-ebda mod mal-proċess leġislattiv tal-proposta. jaħdem mal awtorità jekk u meta din l-awtorità tibda topera. Ja eh, xi ħaġa mirevoli però sejsi jsir fid-dettall. Grazzi l-Onorevole Harkin. Grazzi, grazzi lill kollegu wkoll għal expose. Nishtiq umur lura għal kwistjoni tal-informazzjoni għanna diversi sistemi ta' koordinazzjoni ta' informazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea li għajaj u nisperaw li kunem li SSI u kol dawn eh, huma żewġ sistemi, però jekk inħarsu lejn tal-numru Ewropew ta' Sigurtà Soċjali din tkun speċi ta' identità Ewropeja. Imma dwar l-IMI li SSI u dawmin u forsi iktar minn dawmin fil-karta ta' sigurta soċjali. Taħsbu illi li għalej tista taħdem b'mod effiċenti b'informazzjoni inkompleta u mbagħad dwar il-fatt il kommissjoni ma evalwatx mod il nuqqasijiet fl-iskala ta' informazzjoni. Nafu li hemm nuqqasijiet fl-informazzjoni, però ma, naf, ma nafux xinu ma nuqqasijiet kemm huma. Minħabba s-sistemi frammentati u inkompleti li għandna. Jiena mħasba illi meta nużaw kliem bħal effiċenti u effettivi għall-ILA, forsi għanna namlu iktar sforzu kol sabiex nizguraw il-sistemi li suppost jajnuwa fil-fat jaħdmu b'mod tajjeb. Dan huwa l-ewwel kumment. Imbagħad miġdid il-kollega mill-ċentru tal-Parlament tkellem dwar l-aġenziji deċentralizzati. Fl-opinjoni tagħkom hemm xi ħaġa fl-evalwazzjoni dwar dan illi tista' tejjeb il-proposta li għandna qudiemna. Umbat hemm l-ispejjeż tal-impjegati u l proċedura operazzjonali għettu li 50% se jmorru aktar minn 50% fil-fat se jmorru għall-operazzjonijiet tal-aġenzija se jkunem l-ispezzjonijiet, però umma l-individwi se jagħmlu dawn l-ispezzjonijiet u e jekk tarsu lejn l rwol tal-ELA u jekk nitkellmu dwar kooperazzjoni, medjazzjoni, bilin ta' kapaċitajiet u l-komplament, dawn jirkjedu ħafna xogħol. Imbagħad jekk inħarsu lejn l-aġenziji u korpi illi li għallej ser tieħu post, jiena naħseb illi jekk ngħidu li inqas minn 50% se jmorru għaspejjeż ta' personal jiena xiftit imħawda b'dan Għax intom sertidu post diversi korpi u aġenziji. Bad war staff, dwar eh, personal. Ittieħdu xi passi fil-konfront ta' dawk il ta' dawk il-ħadima fil-korpi illi mhux se japparaw jew qed tasbu dwar dan u mbagħad fid-disa ta' affarijiet ngħatat opinjoni ħażina u bat saret pozittiva fl-20 ta' frar dwar dan kollu. X'tibdiliet saru f'dawn il-11 il-ġurnata sabiex jissodisfaw il-Bord ta' Skrutinju Regolatorju. Naddi l-kelma li sur Pankaldi, fissem il-Komissjoni. Għandek mistaqsijiet twal u komplikati, pero nistaqsijek sabiex tkun asiru dirett fil-risposti tiegħek għaliex għandna skadenza u għandna dewmien fil fatt Grazzi ħafna dal-mistoqsijiet pertinenti li kienu parti meħsibiet tagħna matul dawn ix-xhur. Eja morru li l-in mill-lissa minn nifsu, qed nikkunsidraw x'setat l-Unjoni għandha sabiex tagħmel verament awtorità. L-awtorità tfisser ġerarkija, però il-ġerarkija trid tkun fil-qafas tas-setat tal-Unjoni u ġejna għal konklużjoni illi f'xi aspetti l-Unjoni m'għandix il-kompetenza sabiex timponi affarijiet fuq l-Istati membri, speċjalment meta ġew għal investigazzjonijiet u sanzjonijiet. Dan kien il-ħsib tagħna dwar il-proporzjonalità tal-proposta tagħna. Għanna zew strati ta' informazzjoni għal-ċittadini. U għal-istati membri. Iva hemm single digital gateway li nirreferu għalija kemm il-darba fil-evalwazzjoni tampat nippruvaw ma nagħmlux xogħol doppju, però Hemm ħidma kbira x'għand xissir sabiex niprovdu l-kontenut niġbru l-informazzjoni. U barra minn hekk dan il-kumitat indirizza l-istazzjoni tal-ħaddiema u tafu kemm importanti l-informazzjoni anke fir-reviżjoni li ġejja rridu niżguraw illi l-informazzjoni ta' kwalità li ċittadini u minn ħaddem fl-istati membri tkun adegwata. Ovvjament l-istati membri jdu jagħtu l-informazzjoni, però l-Unjoni Ewropea tista' tagħti appoġġ u tipprepara l kwalità ta' formazzjoni li tingħata mill-istati membri differenti. Dawn huma l-informazzjoni li ser jingħataw liċ-ċittadini u minn ħaddem. Mbagħad l l-IMI, l-SSI, dawn huma stabiliti, qed joperaw. Iva, hemm nuqqasijiet, forsi ma nistgħux niġġudikaw li SSI għalissa imma l-IMI pereżempju għandha xi problemi pjattaforma. Irridu nintegraw din is-sistema b'modli aktar eh, konkreti fuq il-xogħol mhux iddikjarat, irridu nippreparaw il-bażi għal iktar żviluppi. Umbat, l-autorità ser tappoġġa l-autoritajiet nazzjonali illi jindirizzaw kriżijiet bħal pereżempju l-kriżi tal-Caterpillar fil-Belġju ftit ta' xurilu. Irridu kunu nafu kif nċaqalqu l-finanzjament pereżempju għal belt speċifika jew kif napplikaw il-Fond ta' Urbanizzazzjoni Ewropew Dawn huma xi affarijiet li l-awtorità tista' tagħmel sabiex tappoġġja l-awtoritajiet nazzjonali. Umbat hemm id-deċiżjoni tal-infond japplika illi ta' dejjem taħt il-Kummissjoni. Il-mistoqsija ta' Sur Pirinski il-governanza timxi mal approċċ komun komuni Mbagħad hemm il-grupp tal-partijiet interessati il għandu funzjoni ta' konsulenza meta l-autorità fil-fatt twaqqaf. Fil-proċess għandna grupp ukoll ta' konsulenza illi qed jindirizza il-problemi sabiex niġbru il-moduli u l-kompiti mod prattiku irridu naqdu il-komitati, naraw li għadmu tajju flimkien. Dawn mhumiex partijiet mill-qaffas leġislattiv. Però rridu naħdmu bil-qoddim u nippreparaw il-bażi għall-Aġenzija tista' taħdem. Ta' kemm u adegwat il-budget u il-personal huwa kompitu diffiċli ħafna illi nifmu l-awtorità x'tista' tagħmel meta ikun hemm affarijiet li bħalissa jsir fuq livell nazzjonali. Hemm ftejmiet bilaterali bejn l-istati membri bekk ikun hemm ispezzjonijiet konġunti u dan kemm minnhom se jsiru taħt l-ELA Aħna bdejna minn dak li jeżisti diġà u mbagħad offrejna benchmark u għedna jekk ikun hemm mit ispezzjoni ta' kull sena kemm għandna bżonn personal u kemm għandna bżonn riżorsi. U bekk għamilna stima tal u tal-personal. Ovvjament f'ħames snin naraw jekk l-awtorità elbiċ eh, eh, għabżiċ l-aspettativi u jkolli bżon ta' aktar budget tiegħu personal. Umbat, dwar l-aġenziji l kelma. Kien hemm rida politika illi inżommu l-aġenziji separati sabiex eh, ma noħolqux konfużjoni. aħna t-nasbu dwar x'tista tagħmel din l-Aġenzija b'dan il-qasam minar ma nasbu dwar il-konsekwenzi ta' organizzazzjoni fuq aġenziji oħra. Ovvjament nirriflettu dwar dan iktar tard. Grazzi. Very short. Madam Manja Kagriva. Yes, just to answer to Ms. Iva, eh, Signora Manja Kagriva Mela, dan l-istudji li semmiet is-Sinjura Harkins ġi disponibbli ftit tarġimatilu ma kellniex ċans naqraħ sissa dwar l-opinjonijiet tal-bord l-evalwazzjoni ta' impatt fil-fatt għandu tabella li turi kif l-opinjoni tal-bord ġiet inkluża kemm dik negattiva u kemm dik pożittiva b'ċertu riservi. Hemm ukoll sezzjonijiet speċifiċi fejn eh, sar tibdil fl-evalwazzjoni ta' impatt fid-daw tal-rakkomandazzjonijiet. Aħna għandna nasbu illi setet ingħatat ftit iktar informazzjoni din eh, ix-xogħol irdupjat possibbli u dwar sinerġiji bejn l-aġenziji. Għanna problema bil-ħin, palma tafu nixtieq ngħidilkom illi wara nafsinhar se jkun hemm laqgħa ta' shadows jekk fim tajjeb. Fissatejn. L-esperti illi ma setawx jitkellmu issa, forsi tistgħu tattendu din il laqgħa tax xedow sabiex ikun hemm il-possibilità li kull membru rettendi u jressaq mistoqsijiet u jiddiskuti mal esperti kollha. Però ħanatigom ħames minuti kull wieħed sabiex tagħtu introduzzjoni qasira. Mbagħad nagħtikom il-possibilità illi tattendu il laqgħa tax-shadows. U tatuna aktar informazzjoni fid-dettall. anke l-esperti li tkellmu issa jistgħu jattendu. Tistgħu tadendu jekk tridu. ngħaddi l kelma lil Vanessa Laden. Anzi, nibdew Bjan Kremers mill-Università ta' Tilburg u se jitkellem dwar eh, l-infurzar Anzi, il-rwol ta' infurzar l-autorità. Mela, dak li nixtieq namel nat introduzzjoni x-preparajt iktar slides person naqbess xie uħut minnom. Sen naraw il-proposta xizit għal servizzi tal-ispezzjoni. Xfisser di proposta għal ispezzjonijiet konġunti u l-inforzar ta' parti mill-aki. Jekk tħarsu lejn l-evalwazzjoni t'ampat impatt indunaw li hemm diversi riżultati anzi studji kwatati fl-evalwazzjoni ta' impatt niftakru illi il-ħidma separata ta' ħafna silos kif insejħilhom jien twassal frammentazzjoni fis-suq tax-xogħol Ewropew u dan huwa pass biex nelbu di frammentazzjoni. Naħseb illi l-an prinċipali tal-inizjattiva għandu jkun fil-fatt diġà 30 sena ilu kellna dan l-an. Palma qal is-Sur Juncker rridu niżguraw il-ġustizzja fis-suq tax-xogħol Dan ifisser li permessa din l-inizjattiva aħna rridu nsaħħu l-kapaċità legali tal-korpi kompetenti nazzjonali illi għandhom dan ix-xogħol. Naħseb illi hawnhekk il-proposti hija modesta jekk iħarsu lejn l-aki fil-fatt naraw illi jekk awtorità tiddeċidi jekk hemm li hemm ċertu irregolaritajiet. Mela, għanda tati mandat Ewropew jew awtorizzazzjoni sabiex taġixxi u dan huwa nieqes lejn proposta naħseb li huwa importanti ħafna jekk tħarsu lejn l-esperjenza ta' ispezzjonijiet u ispezzjonijiet konġunti il-kompetenza tal-ispetturi hija limitata meta jridu jmorru lilin mill-frontiera jew mit-territorju tagħhom. U dan nara f'diversi jaqsma fis-sigurtà soċjali, eh, letterbox companies, il-komplament. Il-Belġjani għandhom għal tajjeb jilabu b'saqajjom. Min irritu għaf letterbox companies jgħidu mela l-kumpanija tiegħi f'kost f'kostitwenza differenti u hemmhekk mandekx eh, awtorità. Irritu ikun hemm awtorizzazzjoni min-naħa tal-korpi nazzjonali. Rek dan u aspet ħafna importanti tal-proposta. Aħna provajna nindirizzaw laqsma ta' l-abbuż, ta' libertà ta' stabilment, l-abbuż ta' libertà li tipprovdi servizzi u il- mobilità tax-xogħol tal-skont li tirriżulta minn dan. Però m'hemmx politika ta' multi. Dawn huma affarijiet li jintilfu fil-posta tal-letterbox companies. il-kumprament tal-punti tiegħi jisibu fil-dokument tiegħi. Grazzi ħafna. Issa, Vanessa Ledin tirrappreżenta lil Rumble Consulting li għandhom esperjenza fl-evaluazzjoni ta' servizzi għal eh, mobilità ta' suq ta' xogħol fil-kuntest tal-Juras. Grazzi ħafna, Signor President. Nixtieq nibda billi nitkellem dwar xinu Euros dan huwa netwerk Ewropew ta' servizzi ta' xogħol illi ġi mwaqqaf fil-1993 sabiex jiffaċilita l-mobilità fis-suq ta' xogħol Ewropew jipprovdi informazzjoni, pariri u jagħti wkoll servizzi ta' placement għal ħaddiema u għal min ħaddem. Jures huwa wkoll portal illi jagħmel ġestjoni Irridu naraw x'inhu l-impatt għal Jures ta' din l-Awtorità tax-xogħol Ewropeja il-bidliet proposti permezz tal-ħolqien tal-ILA għal Jures huma erba. L-ewwel se jkun hemm ħolqien ta' interface ġida. il l-Uffiċċju ta' Koordinazzjoni Ewropew li bħalissa qiegħed taħt il-Kummissjoni jiġi trasferit mod totali taħt l-ILA, ikun hemm ġestjoni tiegħu hemmhekk. Dan uffiċċju huwa responsabbli minn servizzi ta' appoġġ orizzontali ta' Ures u jikkoordina il-ħidma ta' jures u jipprovdi taħriġ, informazzjoni, komunikazzjoni, attivitajiet dan kollu jgħat issa taħt li għallej. Il-bidla l-oħra li narraw se jkun responsabilità ma' asma tal-portal. Ġifir da kollu li għandu xaqsam mal kontenutu d-disen tal-portal se jimxi taħt li għallej u da kollu li għandu xaqsam mal-att tekniku ser jibqa' taħt il-Kummissjoni ġifieri se jkun hemm sim hemmhekk. Pala monitoraġġ dak huwa rwol ukoll tal-Kummissjoni tal-Istati Membri fejn dak ukoll ser jaqa' taħt ir-responsabilità tal-ILA. Nista issa fil-qosor inħares lejn id-diskussjoni dwar il-valur miżjud ta' din il-proposta għal juris u xi punti ta' rakkomandazzjoni illi li ħajkunu rakkomandazzjoni tal-futur dwar il-valur miżjud mill-perspettiva Juris hemm il-valur miżjud illi u iktar impenn għal kawża komuni billi dawn is-seba' korpi Ewropej naqdu flimkien u anke l-potenzjala biex naqsmu l-idejat l-aħjar prassi u noħolqu appoġġ integrat għall-istati membri fuq livell supernazzjonali dwar effikaċja nistgħu naraw ċertu kisbiet ta' effikaċa illi il kunsill tal-Ewropa servi bħala one-stop shop effikaċa ta' bħala tkattir tal-aħjar prassi proġetti konġunti u jkun hemm ukoll il-potenzjali ta' attivitajiet orizzontali li l-ICO bħalissa qiegħda timplementa u permezz ta' dawn is-sinerġiji żviluppi ma' korpi oħrajn, pereżempju dwar taħriġ, jista' wkoll ikun hemm potenzjal għal l-limitazzjonijiet u biex il-CVs li jkun hemm fuq il-Jures ma jkunux kompluti u hemmhekk permezz ta' din l-awtorità u fejn jingħataw iktar riżorsi jista' jkun hemm il-potenzjal biex li sijow e jiffoka iktar fuq sorveljanza u naċċertaw illi iktar informazzjoni titqiet fuq il-portal bil-kondizzjoni illi ħafna minnha tkun fis-sit fuq sede fis-sede tal-istati membri u tkun il-kapaċità tal-istati membri biex jitellaw dik l-informazzjoni abbażi ta' ċertu opt-out clauses. Umbat ikun hemm il-potenzjal għal kisbiet meta jkun hemm ċertu sinerġiji żviluppati billi nespandu il-portal tal-Jures l-iktar dwar il kondizzjonijiet ta' xogħol u ta' ħajja blajnuna ta' korpi oħrajn illi jaqgħu taħt l-umbrella ta' din l-istess aġenzija. L-aħħar mill-aħħar fir-rigward ta' valur miżjud tal-ILA dan jista' fil-fatt jipprovdi wiċċ Ewropew għal ta' Ewropea tax-xogħol biex nipprovdu iktar viżibilità lil jures u l-mezzi li għandha l-Kommissjoni biex tippromuovi din il-mobilità li l-ECA sabet li ma kienux daqstant viżibbli ta' skem suppost jistgħu jkunu. Jew għandhom ikunu. Xi punti oħra ta' konsiderazzjoni. Kif issemma preċedentement dan se jinvolvi l ħolqien ta' interfejs addizzjonali illi kif edna jista' wkoll jwassal għal problemi ta' irdupjar tax xogħol u bżonn ta' iktar koordinament u kjarifika ta' diversi ruoli. Nasib li din hija xi ħaġa li hija importanti partikolarment meta nitkellmu dwar il-Juras meta mqabbel mal-MPS. Jista' jista' jkun hemm ċertu intħil fil rwol tal-NCOs illi fil-fatt huma parti minn netwerk tal-Jures huma uffiċjali ta' koordinament u l-uffiċjali nazzjonali ta' koordinament li huma parti tal-awtorità l-ġdida. Punt ieħor ta' konsiderazzjoni hija l-tqassim tal-inform tal-responsabbiltajiet b'bażi ġeografika dan kollu għandu jittieħed in konsiderazzjoni anka li naqsmu responsabilta tal-portal u kol hija xi ħaġa li għandha tittieħed in konsiderazzjoni u kif din ser tiġi maneġġjata. Iktar ċarezza dwar jekk ir-riżorsi li huma allokati għal jures ser jissaħħu jew le. U biex naddu għall l-aspet finanzjari li nevitaw il-pis amministrattiv għall istati membri nirrakkomanda huma rakkomandazzjonijiet li għandi huma kaġun ta' dawn il-punti u jissemmu fil-briefing fil-dokument ta' briefing li tqassam preċedentement. Grazzi ħafna qabel ma il-kelma lill-aħħar kelliem ninformakom illi hemm laqgħa ta' Shadows FSP 5G 365 fis-satejn ta' wara nofsinhar u l-esperti ser ikunu hemmhekk u intom tistgħu nistaqsuhom il-mistoqsijiet direttament u tingħataw il-risposti f'dik il laqgħa minħabba il laqgħa tagħna ser ikollha tintemm dalwaqt u qalu li huma ħajkunu hekk nistaq nagħti l-kelma lill-aħħar kelliem tal-lum ta' din il laqgħa is-Sinjura Ellen Voss mill-Università ta' Maastricht illi speċjalizzat f'aġenziji Ewropej. Jekk jogħġbuk nagħti l-kelma li grazzi ħafna. Grazzi ħafna li ili nagħmel din l-analiżi hija li nibbaża l-analiżi tiegħi fuq l-approċċ komuni għall-Aġenzija Ewropea adattata f'2012 mit tliet istituzzjonijiet u nħares li minn perspettiva komparattiva għall-intervent tiegħi fil-qosor fil-fatt nistieq nifoka l-iktar fuq l-isem u r tal-azzjonisti involuti u mbagħad ser nistudja l-istrutturi korrenti u kif li lej ser sipposta f'dik l-istess struttura dwar l-isem għaliex awtorità din hija mistoqsija tajba minn perspettiva tal-avviċinament komuni minħabba li l-avviċinament komuni adotta espliċitament u qal illi l-aġenziji tal-futur se jissejħu aġenziji naħseb li minn perspettiva ta' isem aġenzija, aġenzija li tissemma wkoll f'dan il-kamp fuq livell nazzjonali li forsi tixtiequ li din l-awtorità tkun daqsxejn iktar indipendenti iżda jekk wieħed iħares lejn avviċament komuni wieħed ikollu l aġenzija din il kumment ġenerali biex infakkarkom ftit dwar dak li intom biltu dwarhom naqbes dan kollu u nistan nwieġeb dwar dan iktar tard li huwa speċjali dwar din l-aġenzija hija illi huwa rwol tal-azzjonisti fejn qegħdin l-azzjonisti uħutu l-azzjonisti l-aġenziji qiegħdu l-azzjonisti fuq il-bord maniġerjali oħrajn jagħmlu dan billi joħolqu organu ad hoc li huwa parti mill-aġenzija u din lejla huwa interessanti għax fil-fatt hemm il-grupp tal-azzjonisti fejn hemm l-imsieħba soċjali huma parti mill-aġenzija per se bħala organu u dan huwa kollu kunċett speċjali ħafna Jiġifieri minn dik il-perspettiva wkoll minnaħa waħda naħseb. Is-Sur Birinski diġà semma xi ħaġa simili dwar l-għamla. Wieħed jista' jgħid jekk għandniex bżonn li nżidu ma' dak il-grupp jekk għandix bżonn xi partijiet oħra fil-fatt billi nisseparaw il-bord manageriali mar-reprezentanzi tal-Kummissjoni tal-Istati Membri u l-grupp tal-azzjonisti li jkunu parti minn imsieħba soċjali ser titlef l-istruttura ta' tliet partijiet. Nistaw kol ngħidu li qed nagħtu iktar enfasi lill impenta għana lejn l-imsieħba soċjali billi nagħmlu dan. U dan ukoll jaf ikun Pozittiv. Jekk pereżempju wieħed joqgħod mal-grupp tal-azzjonisti wieħed ħajkollu jikkonsidra s-fobija tal-Kummissjoni Ewropea li ma nistax nifhem il għala il-Kummissjoni hija rrappreżentata fuq dak il-grupp u wieħed ikollu wkoll jikkonsidra diversi ħatrit dwar il-presidenza, meta jista' jiltaqa' l-grupp tal-stakeholders jekk inti tħares lejn gruppi aġenziji oħra il-stakeholder groups l-arranġamenti tal-stakeholders wieħed jara illi dawn il-gruppi jitħallew waħedhom għalihom u ma jiltaqgħu mill-stakeholder, il-president ikun stakeholder ġifieri minn dak li għamilt fil-verżjoni tiegħi bil-miktub għamilt xi proposti biex inbiddel dan. l-aħħar punt tiegħi dwar l-istrutturi korrenti il-komitat tal-esperti dwar l-istanzjonar tal-ħaddima dwar ix-xogħol mhux iddikjarat u dan kollu ser jieħu post tliet sottorgani tal-Kummissjoni amministrattiva dwar il-koordinament tas-sigurtà soċjali u ħajju wkoll il-wol tal jura u dan huwa parti tal-Kummissjoni ġirdan ħajkun fil-proposta ħajjieħu post eh, ħajjiġu sostituit mill-li għalila ħajibqa jeżisti il-Kummissjoni Amministrativa, il-Koordinament, il-Kumitat ta' Konsulenza għal Sigurtà Soċjali, il-Kumitat Konsultativ għal Moviment Hieles tal-ħaddiema u organu l-missa fil-proposta iżda li jeżisti wieħed jistenna li dan il-komitat jibqa' jeżisti li huwa il-komitat tal-ispetturi. U l-erba' ġenzi li semmaw preċedentement ħajibqgħu jeżistu, ġiru wieħed ser ikollu l-istampa li ġejja dak is-sens il-valur miżjud ta' din l-aġenzija lejla huwa li nissimplifikaw l-istruttura li hemm bħalissa fis-seħħ f'dan iżda mhux ċar eżattament kif li jellej tista' forsi tirrelata mal-istrutturi korrenti naraw jekk inħarsu lejn ir-responsabbiltajiet ikun hemm ċertu overlap ta' responsabbiltajiet ġifieri mhuwiex eżattament iċċarat fil-proposta. Ngħaddi għal konklużjoni li qed nara għabbażi tal-analiżi tiegħi li hemm bżonn ta' kjarifika tal-responsabbiltajiet fuq l-konkretizzazzjoni tal-ħidmiet, simplifikazzjoni, iva, lila ser fil-fatt. Tejn biex tissimplifika l-istruttura istituzzjonali iżda u biżżejjed u ċertament meta wieħed jistudja r-relazzjoni li teżisti mal-Kummissjoni Amministrattiva tal-Koordinament tas-Sigurtà Soċjali Mbagħad forsi wieħed jista' jaħseb jekk hux issa il-waqt illi jkollna struttura iktar soda, ristrutturar iktar evidenti. Nifhem ukoll anke l-kollega tiegħi ser jitkellem dwar dan m'hiex speċjalista dwar il-liġi tax-xogħol iżda nifhem illi illi il-kommissjoni funzjonali topera sew ħadd ma jrid imiss xejn madana kollu forsi issa wasal iż-żmien illi nerġgħu nikkonsidraw ristruttura iktar drammatika simplifikazzjoni biex nippermettu għal struttura iktar u Wieħed jista' forsi jaħseb li tliet soluzzjonijiet li jellej jekk ħatkunx l-Aġenzija Ewlenija prinċipali u waħda mill-aġenziji li kienu preżenti qalu illi kienu daqsxejn ħasba dwar dan iridu nanalizzaw jiena għadni ma id-diskutejċ ir-relazzjoni li teżisti bejn l-Istati membri u l-Aġenzija u li kompetenza li għandha dik l-Aġenzija jekk il-Kummissjoni Amministrattiva u dak huwa probabbilment tkun ikun korp prinċipali tal-Aġenzija huwa organu kurjus minn perspettiva tal-Liġi Ewropea parti mill-Kummissjoni iżda forsi ħajkonna wkoll nerġgħu nikkonsidraw tali struttura jew jekk għanix indejqu il-mandat li jellej bħala aġenzija ta' spezzjoni għax fil-fatt meta wieħed iħares lejn ir-responsabilità li għandha l-awtorità hija responsabilità daqsxejn iktar ġenerali, iktar iktar wiesa milli kien kien bassar il-Komissarju Juncker, ġiviri forsi nasbu li hemm iktar responsabilta li l-lela unkunu daqxejn iktar restrittivi nistaw forsi niddefinixxu b'mod ċar x'inhu huma r-responsabbiltajiet tad-diversi istituzzjonijiet eżistenti. Grazzi ħafna talli tajtna dawk il-verżjonijiet osra stressanti naħseb il nirnexxielkom tagħmlu tajjeb. Skużani nixtieq nirrepeti li intom il-koll mistiedna mhux biss il-membri tal-Parlament jew ta' dan il-Kumitat għal laqgħa li ħatibda fis-satejn ta' wara nofsinhar eh, fl-ASP 5G365 għax intom se tkunu hemm u ser ukoll tagħtu anke b'mod iktar personali mingħajr ebda stress. Bħala mistoqsijiet u tagħtu iktar informazzjoni fejn dwar fiex qegħdin fix-xogħol tagħkom u fl-analiżi tagħkom. Grazzi ħafna lil kulħadd talli għamiltu xi ħaġa tajba, informattiva. il laqgħa li jmiss fil-Kumitat huwa għas-7 ta' Ġunju bejn id-disa san nofsija u grazzi ħafna għal-għal tal għal għal-għal għal-għal għal